Mes chers collègues, je vous propose que nous commencions. Aziz kollegi, nissuġġerixxi illi nibdew bil-ħidma. Illum għandna l pjaċir li nilqgħu magħna il-Mark Springer li huwa d direttur taċ-ċentru tal-Mart u kontroll tal-Mart Ewropew. U qed għandna biex jippreżentalna l-programm annwali tal-Aġenzija. Sur Swinger fedek. Thank you very much. Grazie ħafna. U qed nistenna issa li jkollna dan id-dialogu bejnietna. U neħu nota wkoll ta' tasib u l-idea tagħkom. Kontent ukoll li nista' nuża daw l-screens biex nippreżentalkom xi Eh, slides, intom għattu li nkun daqsxejn iżjed elaborat fuq ir-riżultati tal-istati membri differenti fuq infezzjonijiet. Fuq mart eh, li infetta. Presentazzjoni ħasku maqsuma fit tlet partijiet l għanet nishtiq ntikom analizi ta' situazzjoni prezenti mbagħad niprezenta nippreżenta l-prioritajiet u fl-aħħar ħanajdilkom xinu ma konsekwenzi ta' dawn il-prioritajiet. E nibdew b'din il-mappa. Din hija l-mappa ta' TB. Każijiet ġodda fl-Ewropa. Kif aħna nikkollaboraw ma' WHO ħafna miċ-ċifri huma tagħhom, U r-riżultati jidru ovvi ċertu pajjiżi qegħdin jaqgħu lura hemmhekk tistgħu taraw bl-aħmar hemmhekk il-pajjiż li huwa Rumanija forsi raftuħ. il hawnhekk nistgħu naraw li l-pajjiżi bl-ikbar inċidenza huma dawk il qegħdin fil fas jagħmlu progress. Ħafna minn dawn il-pajjiżi jasu kas it-tibi joqdu l-attenti. Dak l-ħabar it-tajba l-ħabar l-ħażina hija illi hemm ukoll ħafna reżistenza għal numru ta' mediċini u din hija problema serja. Hija problema għal pazjent, għas soċjetà għaliex it-trattament huwa qoli ħafna u mhux faċli għal pazjent biex ilaħħaq. Issa jridu naraw sta jagħmel l-ECDC. U dini hawnhekk għandna il-pjantazzjoni il, tal-ATB u l-idea kienet li kollna aktar diagnosi ta' dawn il-każijiet li jirreżistu il-mediċini u għalhekk aħna għamilna sistema ta' assikurazzjoni tal-kwalità detezzjoni bikrija ta' tb speċjalment it-TB li tirreżisti għal numru ta' mediċini. U din importanti għaliex jekk inti tkun tista' tagħmel id-dijanjosi tiegħek fażi bikrija din hija ħaġa tajba l-pazjent għax il-pazjent jieħu trattament meħtieġ tajb ukoll għas-soċjetà għaliex il-pazjent ma jkunx jista' ixxarret il-marda wara ċertu perjodu. Allora hawnhekk jidher ċar li l-ICDC tħaddan il-valuri Ewropej naħseb li dinni hija naqra in tappella inqas mill-tisħin tal-klima u inqas suġġett inqas attrajenti minn eh, dawn is-suġġetti jaħarqu imma l-ħafna nies xorta dawn huma punti rilevanti, suġġetti importanti. Imma tanna wkoll il-numru ta' infezzjoni tal-HIV li ġew f sente ilu f-2008, unek u konna raw differenzi kbar, kontenta ħafna li jgħata għadanek maħna, sinjura, Għax inti kont qed titlob li jkun hawn iżjed dettall u iktar elaborazzjoni u qed nuriki nistaħna iktar miftuħin qegħdin nagħtu riżultati ta' pajjiż pajjiż. Ovvju li jeżisti differenzi. Però hawnhekk ukoll importanti li jkollna iżjed dettal u minħabba l bidamija tal-HIV fl-Ewropa. Eh, il-transazzjoni bċa kbira eh, l-infezzjoni ssir minn irġiel li kollhom relazzjoni sessuali ma' l oħra bekk iktar li tinxteret. U per eżempju Marina Jana is il-kontattana, l-persuna ta' kontattana fil-parlament, għamlet seminar, wafqet seminar u darba fis-sena jkollna ġurnata propju ta' arfin fl-Ewropa u ħajkun hemm ukoll it-testijiet tal-HIV għall-ewwel darba. 30% tan-nies li batu bl-HIV li għandhom HIV ma jafux illi għandhom l-HIV u dan ifisser li huma ma jirċivux it-trattament li għandhom bżonn u jistgħu wkoll ikomplu jxardu il-marda. Għalhekk importanti ħafna li jkun hemm dijanjosi bikrija tal-HIV. U hawnhekk għandkom il-slide li qed tipprovdi li CDC. Issa, hepatitis B u ċe forsi mintomx daqshekk familjari ma' dan il-mart u jinsama jissu mart eżotiku, imma dan l-apatita bew ċe huma fost l-ikbar kawzi għal kanċer tal-fwiet. U fl-Ewropa wkoll qed naraw differenzi kbar. Ġimgħatejn ilu aħna prezentajna rapport b'daw ir-riżultati. U rajna li mhux l-istati membri kollha jagħmlu uh, eh, testijiet lil nisa tqal. U jekk ma jkollokx dan l-screening dawn it-testijiet għal nisat tqal, dawn in-nies ma jeħdux it-trattament u tkun qed titlef l-opportunità li t-prevjeni l marda tgħaddi l loma tarbija. Jina kont Impressjonat bid-diskors waqt il laqgħa ta' summit ta' Sur Pitalin u għandirizza din il-kwistjoni, però it-tensjoni politika tejn ħafna f'dawn il-mart. Marda oħra. Il-malarja kif tafu sparixxiet u kultant aħna marru f'pastijiet eżotiċi fejn jikulam il-riskju tal-malarja u neħdu il-pinnoli, pero tafu li xi 50-60 sena ilu fl-Ewropa kellna l-malarja. U din hija marda li tinxteret mill-gidma ta' namusa. U kien hemm ħafna esperti dak iż-żmien li jafu differenzi bejn in-namus. U s-sena li għaddiet u Anke fil-ġibat li għaddiet kellna daqsxejn ta' tazziza. Hawn xi ħadd li mill-Greċja hawnhekk fl-udjenza f'Tessalonik il sajf li għadda kien hemm epidemija tal-West Nile Fever. kien hemm iktar minn 250 każ konfermat, 75 minnhom 75% anzi minnhom kienu marda ħafna kellhom anki uh, problemi neuroloġiċi. U U ammont sostanzjali ta' nismitu kol. Forsi fuq skala Ewropea mhix daqshekk ħaġa kbira u importanti, ma jekk inti tgħix f'Tessaloniki u għandek ukoll impatt minħabba fek fuq it-turiżmu dana qed jaffettwa dak ir-reġjun. U huma saqsewna biex ukoll talbuna biex ngħinuhom nikkontrollaw din il-majda u x'għamilna aħna. Aħna sibna l-esperti fl-Ewropa mawx ħafna esperti pero għam ftit fi Spanja, fi Franza, fi Rumanija, fl-Italja u koll għax l-Italja u koll ġarbita din il-marda. Għamilna laqa u rajna u koll l-esperti tal-Greċja xi jgħidu kienet laqa tajba ħafna kien hemm skambju importanti ta' informazzjoni ma nafx jekk tarfux id-differenzi bejn dawn il namus imma ta' dik tal-lemin fuq hija n namuza li li xaret il-West Nile Fever. La safar u zwima l koll ikunu affettwati minn din il-marda. L-esperti mis-setturi tal-setturi veterinari, setturi uman, u anke setturi il-taqaw. Għax importanti li jkollok approċċ multisettorjali għal din il-marda. Għax għamilna. Aħna kellna l-esperti tagħna hawnhekk tista' taraw tlieta minnhom. U Id-disku Diskussajna laqwa prassi bejnietna biex nara kif laħjar nistaw nikkontrollawa din il-marda. Xilu. Kien hemm l-ewwel każ tal-malarja fi Spanja. Kien każ domestiku ma ġiex importat minn turist. U ovvjament konna eh, b'sabajnejn aħna, anke l awtoritajiet Spanjoli kienu fuq l-allerta dak il-ħin għanna wkoll id-dengem fi Franza dan jista' jkun li huwa effett ta' tibdil ta' klima ma il-fatt jibqa' li qed naraw żieda ta' dawn il-vector borne diseases. Ħaġa oħra importanti, l-antibiotiċi, naf li wħud minnkom forsi anke s-santkom xirieħ. U l-mistoqsija ħattu antibiotiċi nittama li le għaliex ħafna antibiotiċi madomx jaħdmu. Madomx jaħdmu jekk ikollok, ma jaħdmux jekk ikollok rieħax. laqas jekk ikollok majda kbira, gravi, f'ċertu każijiet madomx ikollhom effett. Għaliex? Għaliex qegħdin jiġu użati wisq faċli ħafna bħat morant il-tabib jina ta' riċetta sal-antibiotiċi u allura semmi rezistenza. Jina kon kontent ħafna li nara li l-Parlament Ewropew għamil il-ġurnata Ewropea tal- Għarfin tarif dwar l-antibiotiċi. Fis-16 ta' Novembru ħajkolna it-tielet ġurnata Ewropea fuq l-antibiotiċi Jena kontent li ħajnaqdu 36 pajis ma din l-inizjattiva ġifri pajizi anki li mumiex fl-Unjoni Ewropea, anki l-Istati Uniti ħa jagħmlu ġurnata tal-kampanja tagħhom fl-istess ġurnata li tamela l-Ewropa. L-appoġġ politiku importanti ħafna u għala jiena nista' biss fuqkom jrid ikun hemm kampanji pubbliċi li jistgħu jintużaw mill-istati membri fejn dawn jadattawhom mal pajjiżhom Dana, fejn inkun jiena kull filgħodu fi 11 nofsi kollna laqa niddiskutu is-sinjali uffiċjali kollha anke s-sinjali mhux uffiċjali. Dan importanti għaliex jista' jkun il-bidu ta' evalwazzjoni tat-teddit. Issa ovvjament nistantikom xinxkin l-aħbarijiet ta' dalodina ma kontx hemmhekk imma l-kollegi tiegħi qaluli illi jeżistu ħafna iżjed każijiet issa tas-superbug. Din hija batterja ta' New Delhi illi tista' tikkawża problema serji. fl-isptarijiet għaw 70 kas fl-Unjoni Ewropea bħalissa per raw ukoll l-ewwel każijiet fiċ-Ċina, fil-Malazja, fl-Iżrael u f'xi pajjiżi oħrajn. Dan huwa importanti ferm għaliex dan is-superbug qed jinfirex mal-Ewropa kollha u l-antibiotiċi li għadin fużu komuni musta jaħdmu u għalek għalkolna bżon ta' antibiotiċi oħrajn. Dal-għoddu diskutajna u koll laħbarijiet ħzina li għanna minn ħajti fuq il-kolera. Forsi għat tinstema daqxajn eżagġerata għal-bidnejkom, għalfejn jimportana minn għat jiġri f'ħajti, f'ħajti, għasili eh, pajiz viċin dan imma kontu tafu li miljun ċittadin Ewropew fi żmien il-miliet ħajmur lejn in-naħa l-oħra tal-Gżira, ir-Repubblika Dominikana. Għalhekk għandna nkunu konxi tal-problema li jista' jiġri u jiena qed nistenna li ħaj jiġri li dan il-kolera ħa tinfirex mal-gżira kollha. Għalhekk importanti illi Inżommu għanajna fuq ir-raġun u ninformaw l-ċittadini tagħna għalhekk aħna qegħdin dejjem f'kuntatt mal-esperti f'Ħajti. Mela l lura issa. Waqt ismiħ ta' april jiena kont kont qed ngħidilkom illi ħak nagħtu iżjed importanza lil ftejim ta' sid state Agreement u dan ġi firmat din hija l-Ministru Zvediza tas-Saħħa u il-President tagħna tal borta Ġestjoni Ġestjoni huma firmaw is-State Agreement. U dan ħajġi ratifikat fil-Parlament Svediż fix-xahar id Dan huma l-ħaddiema tagħna mawx kulħadd fl-istan fir-ritratt Sena ilu kellna rata ta' postijiet battala ta' 25% u s-sanna 10% mux dejjem faċli li wieħed jingaġġa l-esperti adattati kultant. aħna namlu sejħiet għall applikazzjonijiet pero kanna u problemi bil-pandemika u issa, bil-pandemija u issa Eh, jider li qed nagħmlu progress. Jina nixtieq li nagħti daqsxejn iktar attenzjoni għas-sistema, l-organizzazzjoni u nibdew diskussjonijiet fuq l-indikaturi ta' prestazzjoni. Idu ħarsu ntejbu il-budgeting, idu ntejbu il-sistema ta' kwalità l-evalwazzjoni ta' attivitajiet, l-indikaturi ta' prestazzjoni dan huma elementi essenzjali li jkunu għadin hemmhekk. Aħna stedinna l-bord ta' ġestjoni biex ituna prioritajiet tagħhom u ma tawna ħafna informazzjoni u aħna kontenti li rnexxinna nieħdu in konsiderazzjoni l-xaqat kollha tagħhom u Eh, nimplementawhom fix-ġimgħat li ġejjin. Issa dan għandna tliet kwistjonijiet hawnhekk illi jaraw in-natura orizzontali ta' dawn il-punti. L-għanet il-laboratorji. Meta Diskutejtu twaqif tal-CDC, intom diskutejtu modelli differenti. Wieħed minnom kien kopju ta' CDC tal-Istati Uniti u din hija organizzazzjoni kbira bħafna laboratorju, intom id-deċidejtu illi ikolkom ECDC ċkejkna minajr laboratorji u onestament jiena kont kontent ħafna b'din id-deċiżjoni għaliex naf illi fl-Ewropa għandna laboratorji eċċellenti u għalhekk mhuwiex neċessarju li nibdublikaw ix-xogħlijiet tagħhom anke fi Stokholma. Il-żvantaġġ ta' din id-deċiżjoni però hi li l-CDC jrid issa jserraħ fuq dawn laboratorju u għandi daqsxejn ta' tħassib, anzi għandi ħafna tħassib għaliex il-gvernijiet issa qegħdin iqaċtu il- budget sa laboratorju, jekk jaqsaw il-budget jista' jagħti il-każ li daw il-laboratorji ma jkunux jistgħu jagħtu d-data lill-CDC. Aħna nixtiequ li fissni li ġejjin nagħtu iktar attenzjoni għal dawn il-laboratorji. U biex naqblu fuq livelli minimi ta' rekwiżiti għal dawn il-laboratorji rridu naraw kif nistgħu norganizzaw b'mod effiċjenti ir-rekwiżiti tal-laboratorji fl-Ewropa u nittama li nkunu nistgħu nikkollaboraw daqsxejn iżjed meta nqabbel ma' sitwazzjoni preżenti. Naħseb li huwa possibbli li naħdmu b'mod iktar effiċenti. X'kienet waħda mill-punti komuni fl-eżempji li tajskom? U dan huwa li ħafna nies vulnerabbli huma ehm, fil-periklu ta' dawn il-mart, it-TB per eżempju, l-istess jotta l-epatite. U mart li jista' jkun normalment Eh, prevenut. Il-pop il-gruppi emarġinati huma ibatu ħafna iżjed mill-Mart. Il-popolazzjoni tar Roma hija eżempju minn dawn nafu li Roma wkoll qegħdin ibatu minn Mart infettiv. Is-sena d-dieħla nixtiequ nagħtu iktar attenzjoni għall iżvilupp ta' laqwa prassi biex nilħu lil dawn il-partijiet tal-popolazzjoni l-aktar vulnerabli u nżidu r-rata ta' tilqim anke fost dawn il-popolazzjonijiet li għad tkun ħaġa importanti ħafna għaliex nkunu għadin niprevjenu il-mart sa fulija stess bat ħagġoħrajja tibdil tal-klima għadin naraw xenarji differenti. U nista' naraw pereżempju li marċ il-tickborn uh, u tiger mosquito ħajl jilħu ukoll Stokkolma, Stokkolma mhijiex daqshekk pajjiż post sħun, imma iva jidher ovvju illi ħaj jilħaq anki dawn il-postijiet. ċinu ma konsekwenzi? Idu nużaw l-esperti tagħna din hija ħaġa importanti ħafna l ta' tagħna huma importanti ħafna dun nafu xinu ma tiġijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej, xinu ma tiġijiet tal-Istati Membri u dina tkun ħaġa importanti ħafna u t-gwidani ferm. Nixtieq nistedinkom għalhekk li tesprimu l-opinjonijiet tagħkom u kolna daqsxejn ta' diskussjoni. Grazzi ħafna. Monsieur le directeur, merci beaucoup pour euh, Grazie ħafna għal dan eh, din l-istadina għal skambju ta' informazzjoni. Onesta nara li għaw numru ta' kollegi li ġa ixtiq u jintervjenu. Għanibdew bis-senjura Jana Kokakis, jek Thank you, Chair. Grazie ħafna. Nsejt fi kienet il-bottuna unek għal-moment. Għaxili ħafna ma nitkellem. Grazie ħafna, Sur Springer, għal-prezentazzjoni tijak u kienet interessanti ħafna u fl-ħar sena mxejna ħafna l-qoddim u issa qed nibdew naħdmu fid-direzzjoni li nixtiequ ma nemmen li għatanna ħafna x'namlu. Però naħseb li nassu fl-aħħar mill-aħħar l mistoqsija tiegħi din hemm bżonn insibu l-valur miżjud U jiena lejn dan nkun qed naħdem l-Afrika li ħafna laqat ma' ħafna mill-koordinaturi u nemmen illi dan itik idea ta' xanna bżon u kif mixin li CDC ila teżisti ħames snin qabel ma jiena sibt posti hawnhekk u naħseb ħafna mill-fundaturi ma domx jaħdmu fil-qasam. Forsi wasanna fi stadju interessanti fejn ma nafux x'inhu mistenni u issa forsi wasal iż-żmien li nerġaw inħarsu leha li CDC. Dan huwa eh, qed nitkellem bħala punta kuntat. Ġemel ġej ħan nitkellem ma' ċatt mill-Management Board fil-Greċja li forsi niktar informazzjoni u fil-frar eh, niġi nżurek. Ħankun qed nerġanġab ukoll zjara mill-parlament u nistinkom il-koll tiġu għaliex jekk hemm morru hemm fuq il-post nkun nafu x'qed jiġri u x'nistgħu niksbu minnu dan. Il-biraħ kien hemm probiotics smiħ pubbliku fuq probiotics mhix xi ħaġa li taqa' taħt il-kompetenzi tal icdc Is-Sor Springer kien hemmhekk u kien hemmhekk sabiex jurina naħlora tal-Monita u din waħda mill oqsma fej l icdc naħseb għandha tkun aktar attiva għandhom ikunu hemm meta jkun hemm meta jkun hemm smih għaliex xum għandhom eh, opinjoni ta' esperti. Ħadd gost nara kemm Sur Springer u naħseb illi il-partiċipazzjoni tiegħek kienet importanti. Bħala sommajju nistgħu għu iva mxajna l qoddim imma qatt fadlinna x'nagħmlu għadna bdejnija bis-sitriq. Nixtieq nara floqs floqsma li fihom dem is-CDC nitkellim dwar laboratorji u hawnhekk rridu naraw ir-rabta bejn istituzzjoni oħrajn naraw kif nistaw nifrankaw fl suħin u niksbu valur mizzjut. Imma f'termini ġenerali nasab mixin federazzjoni tajba u jina nistenna bil-ħerqa sabiex nisma l-kontributi tal-kollegi sabiex faħam l-ħar naslu fejridu naslu. Euh, Grazie ħafna nkomplu issa bis-Sinjura Dagmar Rodberent. Grazie ħafna, Sinjura President. Għandi żewġ mistoqsijiet. Mistoqsijiet ta' Sur Springer għamlinna intervent importanti u li ħtieġa li konna puntu ċentru Ewropew għal kontroll tal-Mart l-ewel fuq l-antimicrobials resistance dem nisma insegwim ta' jkun xismiħ fil-parlament il-tendenza tal-nedmin tal-limna li forsi ma natux tant kas imma rridu noqda attenti li xol u sforz iwassal rizultati nixen nkun naf x'inhu ma riżultati nix nkun naf għandkom ideja tal-iġdejjem inħarsu mod intensiv lejn situazzjoni fejn naraw x'nistgħu nagħmlu bir-reżistenza tal-antimicrobials Kif forsi nistgħu niffokaw fuq dan il-qasam? Nikkontrollaw din mewġa ġdida ta' superbug mhux biss fil renju Uniti ma' parti oħra tal-Unjoni Ewropea. Kif nistgħu nġilduwa? Ja kwistjoni ta' ġeni, vera, ma' dem ħajkollok situazzjoniet simili fl-isptarijiet fejn nuqqas ta' staff u nuqqas ta' trattament mhux dejjem jizgura li ġene. Għal daqstant, ma' parti trattament x'nistgħu nagħmlu? xsebna fuq kif waslu inċentivi għal antibiotiċi ġodda li jintużaw b'mod aktar kawt fil ġejjini u ma nix soluzzjoni ta' malenti kollok. Mistoqsija l-oħra fuq prioritajiet għal 2011 u rejtna fuq l-iskrin u xtinkun naf xittajt b'sustanzi ta' oriġini umani. Thank you uh, very much. Um... Grazie ħafna. Għet nikonsulta l-minuti tal laqgħat preċedenti u nasab inti kont il-persuna li għat li għanna nippuntaw subajna lejn minu ħati. Mux faċli tamel dan, imma juri il-fatti u bximot aħna qed namlu dan. Qed nitkellmu fuq li ġonella li ġonella hija marda ija nsibuha fil-lukandi fej ma jihdux sib temperatura tal-ilma. U għadna li forsi nistaw għom dawn il-lukandi bisimhom. dal ħodu kelkom eh, diskussjoni fuq saħħa transkonfinali, ħaġa importanti ħafna, imma tista' tiffaċilita it-trasmissjoni ta' superbugs per eżempju. imma dan huwa marbut ma' l-isptarijiet. Forsi dan tista' titrasferi għal-sptar. Forsi fil-ġejjin nistgħu niddiskutu l-importanza ta' linji gwida aktar eh, riġidi u kol biex niksbu aktar informazzjoni mill isptarijiet Biex bekk issa nistennu l informazzjoni fuq rezistenza tal-microbials fil-kol eh, pajis. Nista' nimmaġina li intom iktar interessati li tiksbu informazzjoni dwar livell aktar dettaljat. Imbagħad kunu tistaw issegu s-sitwazzjoni friġuni differenti. U dan jista' jibda diskussjoni. Mhix ħaġa faċli, imma naħseb kollox jibda billi nuri nuru l-effetti u naraw kif nistaw intejbu din is-sitwazzjoni lokali. Jena sodisfat ħafna li mhux biss qed nindirizzaw il toba mediċi manka lill-pubbliku. Lill-pubbliku qed narfuh li jekk jirrikorri għand tabib mhux dejjem għandek titlob l-antibiotiċi għaliex fuq medda twila ta' żmien dawn ma jaħdmux. Dan huwa approċċ fuq żewġ binari, forsi anka fuq tlieta, għaliex il-Parlament eh, kien attiv ukoll hawnhekk. U jiena xtaqt niddiskuti magħkom fil-ġejjieni x'jista' jkun x'jista' jkun ta' konsegwenza mill-politika ġdida u kif dan jista' jħall impatt fuq infezzjonijiet fl-isptarijiet. kellek anka mistaqsija fuq is-soho kif ngħidula aħna li huma sustanzi li mill-bnedmin forsi mhux kulħadd huwa familjari ma dal-kunċett e nitkellmu fuq ċelluli, organi u anka e, blood tissues u dawn is-sustanzi jintużaw għal trapjanti differenti, eccetera, eccetera, u jistaw jinkludu jkollhom fihom mart illi jista' jiġi trasmess u importanti ħafna li konna informazzjoni dwar dan. Apparti minn dawn is-sustanzi, apparti minn dawn is-sustanzi jintużaw għal terapija avanzata. Pal per eżempju il- eh, affarijiet l nufsas ma' blood clothing hemm ħafna leġiżlazzjonijiet u regolamenti fuq l-użu ta' dawn il-prodotti medicinali u ja inkarigata minn dawn it-terapiji u l kienet mill-Kommissjoni Ewropea kif li CDC tistatejn sabiex tikkontrolla eh, trasmissjoni ta' dan il-mart permezz ta' sustanzi eh, umani u aħna bdejna diskussjoni ma' l-IMA sabiex naraw kif nistaw nindirizzaw il kwestjoniet flimkien. Zviluppajna dokument, dokument ta' ħidma konġunt li jintbat l board l-Management Board ta' ICDC e u e MA u fil ġumat li ġejjin diskutu dan dokument. L-ewwel net biex sabiex nidentifikaw it-teddidiet naraw fejn jista' jkun hemm mart imbagħad li ninformaw lill-Istati Membri u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea u ovvjament nidentifikaw is-sustanzi umani sabiex ikun hemm prevenzjoni ma jkunx hemm iktar firxa tal-mart. Il-mistoqsija ovvjament i dan jidħol taħt il-mandat tal-ECDC din hi mistoqsija xekk Risposta hija iva. Iva għaliex li CDC tkopri inċidenti li jistaw kunu ta' teddida saħħa tal-bnedmin minn eh, mart li jistajġi trasmess jew minn oriġini mhux marufa u naħseb li huwa importanti ħafna li nagħmlu dan flimkien mal jemmej għaliex parti mis-sustanzi umani jintużaw bħala prodott mediċinali. Ma nistawx na dan namluħ, nadu dan namluħ fi sħubija u ħad gost illi intaqbiltu fuq dan id-dokument konġunt. Minn perspettiva teknika, il-kollega Thomas Lundgren u jien binna ma dil proposta ma maħniex ċerti jekk il-management board u se jew le. Imma naħseb illi Dan huwa dokument dettaljat fejn indirizzaw il-kwestjonijiet kollha u fej anka nqasmu responsabiltajiet bejn l-ICDC u l-EMA. Merci beaucoup. Grazie ħafna. is Sergio Berlato. Grazie ħafna, Sr. President. Xtaqt li għennet nifraħ l-Sur Sprenger u l-kollaboratur minnaħa ta' ċentru għax-xogħol li wet u ta' kuljum. Però fil-rapport ma semmejniex u hawnhekk nixtieq niċċara il-punt fuq uh, pandemija ipotetika illi affettwat l-opinjoni pubblika fl-aħħar snin. Qed nirreferi għall-influenza ta' tjur u anka l-influenza mill ħnizer u fiż-żewġ każijiet il-Kommissjoni implementat serje ta' inizjattivi u dispożizzjonijiet sabiex inwaqfu il-firxa tal-virus ta' żewġ pandemiji ipotetiċi li fl-aħħar mill-aħħar ma' materializzawx Billi dawn id dispozizjonijiet għadhom eh, fis-seħħ fl-Ewropa u jillimitaw ċertu attivitajiet ekonomiċi b'mod serju, il-mistoqsija tiegħi kont l-informazzjoni li għandu ċendru u Sur Sprenger. Nistaw eh, naġġornaw ruħna fuq is-sitwazzjoni anke sabiex nifmu jekk u ġust inżommu b'mod daqshekk li jġidu dawk id-dispożizzjonijiet li għadhom qegħdin jelimitaw ħafna attivitajiet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea? Grazzi, forsi il-Signora Berent u kol għandha mistoqsija oħra, jek forsi tistaqsija issa. U Sor Springer jirrispondi zewġ mistoqsijiet. Iva, grazzi. Sor Springer, kelli di diskussjoni miegħek fil-privat fuq dan imma billi tkellim publikament jiena naħseb illi huwa prematur. Illi ninkludu sustanzi ta' tbert 2011 nissorprendi ruħi jien bil-mistoqsija mill-Kommissjoni għax mill majt jien mill-Dettur Ġenerali ta' DG Sanko. Jien ma nafx id-dokument li jem bej EMA u ECDC, pero ninsab ċerta illi xejn minn dan mu koperta il-mandat ta'kom. Tridu toqgħod attenti ħafna fuq il-mandat ta'kom għax il-mandat għandu inkludi kollox fuq mart li stajġi trasmess. Xtaqt nisħa għawnek u najd moċċar illi jiena nitlob illi għanna noqdu attenti. U jiena ħanoqt attenta li kun eh, u ukoll kawt kemm jista' jkun. Kapitalit eh, umani u eh, finanzjarji ma jistawx jintużaw pala skuża sabiex niblu struttura li għanna fl-Unjoni Ewropea. Anka minna ħata kommissjoni nishtiq li joqdu ftit iktar attenti u xtaqt li jisimaw dan direttament minn għandi. Jiena minn tan sodisfatta fuq il-kwistjoni tal-antibiotics u l-antibiotiċi u superbug nitlobkom tkunu proattivi u naraw kif nistaw nsolvu l-problema. Jekk mutu ktar nis, sen namlu. Ma tistax tajt, tajjeb, se jkollna l gwida fej kulħadd jiġi it-test jagħti u jiġa fitwat minn superbug nitfaħ kwarantina fl-isptar. Ma stax ikun każ fejn nixbu informazzjoni mill istarijiet fejn dan ikun il-każ, Għana bżon it-trattament. U xtaqt risposta minn għandek fuq ideat, trattamenti possibbli, inċentivi u modi differenti kif naġixxu, grazzi. Grazzi ħafna. Naddis sal-kelma l-Sinjura Lukasjevska.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 Inti tkellimt dwar iż-żieda fl-epatit B u C, mart tropiku. Imma ma smajt kif se timplementaw prevenzjoni, kif se twaqfu l-espansjoni ta' dan il-mart. Tajjeb li tirrikonoxxi illi l-affarijiet qed iseħħu imma trid tagħmel xi ħaġa ovvjament ukoll. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' tilqim għat-tfal. Jiena naħseb illi kien hemm kampanja sabiex intabnu il-stampa tagħhom l-stampa fuq il-tilqim u bekk ħafna ġenituri ma tawx tilqim neċessarju l-tfal li CDC għanda programmi sabiex teduka l-ġenituri li ġdan mod kif nidġildu il-mart u koll. Ehm, Grazie ħafna, Signora President, il-mistoqsija tijaj Anzi l-ewwel nett, niskuża ruħi wasal tard, forsi ma smajtx l-informazzjoni, imma ċentru tiegħek jiġbor informazzjoni fuq Mart li jista' jiġi trasmett u Mart infettiv u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jistgħu jikkoperaw, nittam li qegħdin jikkoperaw b'mod effiċenti imma għandhom qudiemhom ċertu problemi. Il-fatt li l-informazzjoni hija mitluba mhux biss miċ-ċentru tiegħek imma anke mid-WHO u organizzazzjonijiet globali oħra fej għanna kwestjonarji dettaljati u twal, ma dana kollu informazzjoni ħafna drabi tiġi duplikata. U l-istituzzjonijiet u ċentri tal-Istati membri ħafna drabi kollom jiffaċċaw problemi meta jkollhom jidduplikaw ix-xogħol. Jena naħseb illi jekk intom jirnexxilkom tikkoperaw aħjar mal organizzazzjoniet globali ikon possibli illi naqsu il peace u l-ispejjeż finanzjarji li ġib maħad il-kooperazzjoni. Inti tkellim dwar razzjonalizzazzjoni tal-kooperazzjoni fil-pjanit ta' komforsi tista' telabora dwar dan. Il-programmi li jieġu me ċentri tijaku minn ċentri oħrajn ħafna drabi ma jkunux, ma jkunux finanzjament eh, b'saħħtu warajhom, forsi ħaġa oħra li nistaw nitċaraw. Is-sur Lukas Artong issa. Grazie ħafna xtaqt nibda billi nirringrazzja l kellim ta' qabli naqbel ħafna mal- punti li u, għandu xi mistoqsijiet fuq l-ICDC li għenet it-twaqif tal-organizzazzjoni xtaqt inkun naf l-ICDC eżattament x'tagħmel għal dak li għandux jaqsam xogħol konġunt ma' organizzazzjonijiet nazzjonali u NGOs. L-ICDC e hija neċessarja jien membru tal-Kumitat tal-Budget u l-aħħar darba tkellimna dwar dan kellem mistoqsijiet fuq il-finanzjament tal-ICDC b'mod partikolari l-fatt illi ċertu impenji fuq kiri ta' eh, kwartieri. Jek li CDC mux se ranġa problemi pal dawn, kif se kollu pjan finanzjarju s-sena li ġeja? Forse li s-sporni li l-mustoqsija, grazzi. Eh, grazzi. Is-sur Bat, mbagħad t tweġibiet. Grazzi. Ħafna affarijiet ġan tqalhom il-kollegi, specialment mill-kollega Berlato Eh, li mhux bisa eh, eh, li jitlob li jitxaraw ċertu punti ma li ma nerġawx naqgħu ċajt fuq pandemiji li spiċċaw kienu sempliċement influenzi. Kif se operaw sabiex ma naqdux nofqu flus fi xejn unkomplu nallarmaw li ċittadini fuq problemi li fi żewġ każijiet reċenti irriżultaw li kienu każijiet mhux serji problemi marbut mal globalizzazzjoni nafu il-ċirkulazzjoni ta' prodotti u persuni minn pajjiżi terzi mhux biss wassal infezzjonijiet u mart tuberkulozi per pereżempju, imma hemm ukoll ċaqli speċjalment bil-containers u merkanziji ta' annimali, annimali li jistgħu jo, eh, iġorru mart taħħom, pal per eżempju ċertu tip ta' insetti, zunzan u anka dubbin u Nemu silli qabel ma kenniex fl-Europa u s-sanna, kif se jirnexxina naħdmu ma' organizzazzjoniet ta' kontrol sabiex nilimitaw il-riskju li ċittadini Ewropew eh, qed jiffaċċaw fejn jispiċċaw jimirdu b'Mart il ma kienx jiżista qabel fl-Ewropa. Se tagħmlu fuq it tilqima għaliex nafu li ħafna Mart mill-epatit eh, għal mart importanti pal meningente, meningite li għandu tiħu formum partikolari, forum eh, differenti, jistaw iġu miġilda b'tilqim. im Til-im li mux ikkonsultati bl-istess fil-pajizi kollha, mankan differenzi fil-pajizi individuali, fejn anka fl-Italja, ir-reġuni differenti għandhom sistemi ta' saħħa differenti, ċertu til-im u għabxejn, oħrajn le, u dan iwassal għal differenzi importanti u konsekwenzi gravi għaliex mhux iċ-ċittadini kollha fl-istess pajjiż lanqas u l-Velt Unjoni m'għandhom li eh, opportunità jirrikorru għal tilqim xejja u jiġu informati fuq il-possibilità li permessa ta' tilqim jevitaw mart mart li jistaqtlu ukoll. Xad ninkonkludi billi nagħmel talba. Jekk qed tivvalutaw il-possibilità li nitolbu għaliex il-kompetenza hija tal-Istati Membri ma talba tista' tiġi mill-Ewropa minn għandkom Il-rekonoximent tal-kimika multipla marda li qed infirex u li hekk kif għaddej iż-żmien qed iżid problemi għal minnhom il-qut. Min jiġi mill-qut minn eh, da sindromu l-Italja naf x'inhi situazzjoni ma nafx l-Ewropa l-persuna mill-quta ma tkunx aktar tuża xejn illi tinkludi fih eh, eh, elementi kemiċi. Ġifieri toħloq problemi għad-dita imma persuna tispiċċa ma t-saċtu tuża kompjuter, ma t-saċtu tuża eh, mobile phone, ma tistax ma t tista' tgħix b'mod normali. Sfortunatament, fl-Italja għal darboħra xi żewġ u tliet reġuni biss jirrikonoxxu din il-marda bħala marda illi hemm li u bekk ħafna nies ma jistgħux jiksbu mediċini b'xejn għandkom l-intenzjoni li segwu din it-tip ta' marda bħal marti horari għax din qed issiren asrari u kif se taġġixxu ma' stati membri sabiex tħeġġu intervent fuq kategorija ta' persuni li qegħdin isofru. Mhux biss għaliex għaliex qed isofru avviżavi reġunjoni hemm ukoll għaliex mhux qed jiġu kkurati kif suppost. Avant de vous demander de bien vouloir nous répondre, j'aurais rajouté euh, Grazzi, issa qabel ma nistaqsi l-Sur Springer biex uwieġeb għal mistoqsijiet nixtieq irressa mistoqsija u komment jiena stess Nil-mistidentana. tagħna. Ħafna kollegi referow għal ġestjoni tal- pandemija tal-lakka wieħed għanna wieħed u kanna ħafna smieħ fuq din. Il-biraħ kanna smieħ ieħor mis-Sinjura Rivazi u jena stess u hemm oħra skedata għal Deċembru. U għalhekk il-mistoqsija li għandi għalik sur Sprenger hija din li ġejja. Minħabba l-evalwazzjoni li resqet l-ECDC fuq din il-pandemija, li kella konklużjonijiet li serħunna rasna fit jowis u kienem xoqa ċara li ma nħeġġux lin-nies biex ma biex ma jqogħdux jieħdu tilqim għal Dan kien ovvjament rilevanti għal l-adulti li kellhom saħħa tajba bħalma smajna sena ilu għalhekk Sur Springer. Kif tista' tispjega l-fatt li l-analiżi tiegħek hija waħda raġonevoli dwar din il-pandemija iżda mbagħad ma ġietx ikkalkulata mill-awtoritajiet Ewropej. U minflok ħa posta viżjoni pessimistika tal ima u nafu x'inhu ma l-applikazzjonijiet finanzjarji ta' dan il-pessimizmu. Thank you very much. For... Grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet kollha, sodisfatt ħafna li intom tant esteressati f'dan is-suġġett. Nixtieq nibda bl-ewwel mistoqsija dwar il-pandemija, it-ħijiet tagħna, il-pjanijiet ta' azzjoni. L-ħaġa importanti hija li ikonna evalwazzjoni tajba tal-sogri li ma neżaġerawx iżejjed dwar is-sogri għax jista' jkollu implikazzjonijiet ewlenin għall-industrija ta' turizmu. Iżda rridu nieħdu l-prekawzjonijiet kollha u rridu nżommu mal-fatti. U dak propju li qed nagħmlu aħna għabbażi ta' kuljum fl-evalwazzjonijiet tagħna ta' teddit qed jiġu pubblikati u naħseb li huma bilanċati tajjeb. Nerġa' lura issa fuq il-kummenti fuq il-soħo, l-sustanzi ta' oriġni umana. Kienet talba bħalma taf Sinjura Raut li resqonna l-Kummissjoni u staqsawna jekk jistgħux niżviluppaw pjanijiet flimkien mal-EMA ma kienx talba tiegħi, iva aħna għandna m'għandniex xogħol għal xi personalment għandna jekk għandkom xi xogħol. Dan ma kienx il-każ ovvjament u għalhekk it-talba kienet jekk tistgħux twaqfu sistema biex tikkollaboraw bdejna taħdidiet u binna fuq approċ konġunt. Aħna kolkolejna xej jkunu l-ispejjeż u jekk aħna ux kapaċi nasorbuħ fil-programm ta' ħidma tagħna. Tweġiba l-aktar faċli hija li le dan huwa xogħol ġdid għandna bżonn personal u flejjes ġodda għal dan. Iżda naħseb li jekk inkunu fażi, qegħdin fażi ta' naqis tal-budget mhux għalina l kompetu li nistaqsu jkun hemm aktar budget. Irridu naraw il-programm xenu l bord ta' ġestjoni jekk jaċċettawx il-prioritajiet tagħna u l-ħidma tagħna. dan ħieġi sottomess l-bord ta' manager tagħna bid-dokument ta' ħidma tagħna sodisfat dwar dan issa fir rigward il-superbug. Aħna żviluppajna eh, evalwar ta' evalwazzjoni tal-sogri u ħriġna bil-konklużjoni li għandna bżonn diagnosi. Kenna diskussjonijiet ma' ħafna esperti tal-laboratorji dwar kif nista' jkollna diagnosi bikrija binna fuq il-modi differenti u samna din l-esperjenza madwar l-Europa kollha. Dan ir-rigward u importanti wkoll li t-tobba ikunu konxi x'inhu mal-problemi speċjalment jekk il-pazjent ikun żar il-kontinent rib l-Indja u għalhekk irid ikun taħriġ u kuxenza fost it-tobba għal dawn il-problemi. X'inhi l-konsegwenza ta' dan? Jekk tkun infettat minn dan il-superbug, hemm biss żewġ antibiotiċi li jkunu effettivi. Dawn huma effettivi iżda nafu li hemm effetti sekondarji enormi u hemm ukoll komplikazzjonijiet oħra. Jiena kuntent li l-Kummissjoni issa qed tistimola programm ta' riċerka ġdida li tiżviluppa dan il-qasam għal antibiotiċi ġodda nishtiq intenni għal darboħra li l-ECDC mandiċ rwol li tħares il-ġestjoni tar riskju għanna evalwazzjoni tar riskju niprofdu l-evidenza mbagħad sta stal politiċi stal l-istati membri u l-Kunsill li jieħdu deċiżjonijiet. Jiena kuntent b'dawn ir-responsabiltajiet differenti għaliex jekk tittamel it-tilqim irid ikollok il-budget neċessarju u mhix kompetu tal-ECDC li tiddeċiedi li jkollna programm nazzjonali ta' tilqim jekk ma jkunx il-budget għal dan. U għalhekk tajjeb li jkollna dawn ir-responsabiltajiet differenti. M'għandniex l-istrumenti biex nimponu il-miżuri fl istati membri differenti. Issa fir rigward it-tilqima tfal għanna programmi sabiex nżidu it-tarif u anki biex nistudjaw x-tarif huwa effettiv u tallemna ħafna dwar l-influenza pandemika u dwar l-influenza u dan grazzi għal komunikazzjoni. Rridu naraw li nortu l-popolazzjoni kollha biex dan nagħmlu ħirtu konna tarif tajba tajjeb. U dan mhux se jitwassal permezz ta' etra, rajna l-esperjenza li rrit ikollok involut xandir soċjali u dan huwa importanti anke għal Ti Inti referejt kwistjoni tal-WHO, aħna nafu li hemm ħafna kwestjonari li jindbattu lill istati membri anki mill-CDC importanti li naraw kif ħajkonna koordinazzjoni aħjar għaliex huwa pis kbir għall-istati membri li wieġbu dawn il-mistoqsijiet kollha li jitresqulhom. Jiena nħossni responsabbli għal dan għandna kollaborazzjoni kbira mad WHO u nħoss li nikkollaboraw f'dawn l-oqsma kollha. Issa rridu naraw jekk nistgħux nżidu din il-kooperazzjoni aktar fil-ġejjini sabiex bekk ma nirdupjawx il-pis. Fuq il-mistoqsijiet finanzjari jien lest kom l-informazzjoni finanzjarja nagħmel mela bil-miktub, ikolkom il-budget, ikolkom titli differenti, l-informazzjoni kollha dettaljata kien hemm mistiqsijiet dwar il-valur miżjud tal cdc sitt snin ilu intom id-diskutejtu għawnek għala nabżon l cdc U għadam il-fatti ta' dak iż-żmien kienet l-marda SARS. Huwa importanti li kunem tarif, l-esperjenza u aħna t-namlu propju dan. Qed namlu dan ma l-aġenziji differenti u aħna qed nippruvaw ntejbu l-effettività fl-istati membri differenti u nivitaw ukoll l-irdupjar tax-xogħol. Jiena naħseb li fir-rigward l-influenza rrejna li l-CDC għandha valur miżjud u aħna ġornejkom dwar din l-informazzjoni provdejna tarif bilanċat u qatt ma eżaġerajna fuq l-istenniji jew il-konsegwenzi possibbli tal-influenza. Kienem u kol mistaqsija dwar il-kiri tal-bini tagħna jiena nħossni responsabbli naf li hemm din il-kwistjoni, naf li l-Parlament Ewropew kien kritiku fuq il-bini ġdid tagħna. U biex nkun onest ma'kom, jien kon kontent b'din l-istqarrija għalix permezz taħħa stajt nerġa' niftaħ diskussjonijiet u naqbel ma'kom mal-kummenti li tajtu. Bħalissa qed nagħtu ħarsa li konna bini li jismin as u nqisu wkoll xenari differenti possibbli. Iva em kumitat tal-awditjar, em servizz intern tal-awditjar, em il-qorti tal-awdituri u kollha jagħmlu skrutinju tal-budget tagħna u n-nefqiet tagħna. U kulħadd merħba li ħares lejn din informazzjoni. Issa fir-rigward il-trasport tal-annimali gerriema fil-containers din hija responsabilità għal regolamentazzjoni internazzjonali aħna nikkolaboraw mas settur veterinarju għaliex imu importanti hemm ħafna mart li jiġi kkawżat mill-annimali hemm dwar dan u nista' nissiguralkom li din hija kollaborazzjoni li taħdem tajjeb. Kien hemm mistoqsija oħra dwar tilqim differenti u l-politiki differenti ta' tilqim tfal. Din ma tantx hija kwistjoni faċli. Jiena nħoss li forsi hemm lok għal titjib biex ikun hemm skemi ta' tilqim li jkunu armonizzati, tkellimtu wkoll dwar is-saħħa transkonfinali u hija ta' staġib li jekk inti tmur lil lin mill-frontieri jkun hemm skemi ta' tilqim differenti u l-kwistjoni hija hemm evidenza xjentifika dwar dan huwa importanti għalhekk li konna diskussjoni propju fuq dan is-suġġett. Fir-rigward l-akka wieħed għandna wieħed il-pandemija, interessat mistoqsija diffiċli ħafna aħna provdejna l-evidenza, l-evalwazzjoni tas sogri mbagħad ta' għal politiċi u l-Kunsill, il-Kummissjoni li jerfa' fuq spallejhom ir-responsabilità fuq il-ġestjoni tas sogri. Jien ma nistax nikkummenta dwar dan, iżda tinħares il-qudiem biex narax ħajkunu l-konklużjonijiet tal-workshop ta' Senjura Rivazin. Naħseb li kienet utli ħafna li dar xogħol isir biex ikun hemm din l-evalwazzjoni u nittama li tallimna xi ħaġa minn dan. F'dak ismih niftakar ukoll li jiena tallimt tliet affarijiet l ewwel li jkollna ġestjoni tar-riskju aħjar u l-kwistjoni hija kif aħna nistgħu nbassru b'mod aħjar serkunu l-konsegwenzi biex bekk ikonna ġestjoni ta' sogri aħjar, aħna m'għandniex il-kompitu li nagħmlu dan iżda għandna nifprovdu l-istrumenti għal politiċi biex bekk jaslu għal ġestjoni ta' riskju aħjar. Jiena nixtieq nara li s għaj jintlaqa biex bekk ninkludu l-fatturi soċ-ekonomiċi meta nieħdu deċiżjonijiet u mhux biss id-dejta bioloġika. Iżda l-issa l-aħħar u mhux l-inqas irrid ikollna komunikazzjoni biex bekk naraw kif ħan nikkomunikaw b'mod affidabbli maċ-ċittadini Ewropej. Din mhix ħaġa faċli u hija sfida kbira qudiemna. Dak kollox għalissa. Merci de vos réponses, Madame Rodberent, je crois que vous souhaitez. Grazzi. Issa Signora Rodberent, tixtieq titkellem? Ma nafx. Għala, iżda il- laqat pubbliċi tagħna ma tantx qed jidru li qed jagħtu frott daqskemm qed jagħtu frott il-laqat privati tagħna. Jiena naf li inti tevalwa riski u mux ġesti riski iżda naf li dan huwa l-kompetu tal-ECDC u għamini ħankem għalli e Mej. Meta jkunem aġenziji, irritu kunem u kol ġestjoni tal-riski. Hemm differenzi ma' l-ema għaliex huma jħejju xogħol importanti, per esempio l-autorizzazzjoni tal-medicini, u hija differenti mill ecdc Mhux ftija tagħkom iżda il-riżultati minnħatakom ma tanċuma ċari u forsi nista' wassal biex il-kollega tiegħi bħal pereżempju dak mill-Olanda jgħid li l-ICDC mhux ta' valur miżjud. Jekk nasal għal din il-klużjoni ngħid li le għax mhux WHO, mhux konsulent tal-Unjoni Ewropea hija entità differenti u hija meħtieġa li naraw is-sitwazzjoni kollha meta qabla maqbija tad-dinja hemm kompiti differenti involuti għal dawn l-aġenziji u irrid naraw x'inhuwa il-valuri. Il-valuri tagħna huma differenti mill-Afrika u dan huwa ovvju. Issa fir-rigward x'nistgħu nagħmlu kontra superbugs. Nittama li ma tifux taħsbu hawnhekk. U xi trid tfisser li jkun hemm programm ta' riċerka jiena naf dan u m'hemmx t toqgħod u li. Skużani li qed ngħidlek iżda jien rrid li jkolli program ta' ħidma tlabtulek u saqandi fl-uffiċċju tiegħi iżda inti taf ukoll l-Unjoni Ewropea mhux qed ikollha eh, l-track records. Importanti li jkollna riċerka zdan bat irridu naraw kif ħan amministraw din il-problema. Mbagħad nerġa' lura għal punt li li għamilt jiena nemmen li meta nħares lejn mandat tagħkom m'hemm xejn fil-mandat li permettilkom li tħarsu lejn soho l sustanzi ta' oriġni tal-bniedem. Jiena konvinta li kollega minna ħatakom għaltinna miċċina biex nħarsu lejn dan b'mod Iħor, iżda għadkom ma lix l-opinjoni tiegħi. Ħanħares lejn il-karta li prezentajtinna, ħanara l-bord ta' ġestjoni, iżda ħniżgura li l-Parlament ikollu l-vuċi tiegħu mismuha meta nitkellmu fuq l-aġenziji. Jekk nbidlu, rikridu iridu nbidlu statut, iva nagħmluh iżda din hija proċedura ta' koġeċizjoni. Um, yes, I would, I would like to... Uh, Iva jena nishtiq nwieġeb issa fir rigward l-EMA u l-mediċini hemm mandat ċar tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Issa l-kwistjoni hija x'inhu huwa l-mandat jekk qed nitkellmu dwar is-saħħa pubblika. Jiena kuntent li nikkontribwixxu għal din id-diskussjoni dwar il-mandat tagħna fil-ġejjini u jiena ċert li dan ħajseħ għaliex ser ikun hemm diskussjoni fuq il-mandat u nittama li anzi ċert li l-Kummissjoni hija lesta tilqa' ħafna argumenti. Però nixtieq niddiskutu wkoll flimkien magħkom mal-workshop fuq is-saħħa x'jistgħu x'jista' jkun il-ġejjieni tal-mandat fuq is-saħħa fil rigward is-sustanzi ta' oriġni U maħna nishtiq nireferi għal żewġ eżempi, waħda waħda hija l-Q fever tal-Olanda u naraw kif dawn jistaw jiġu trasmessi. Jekk il-bdiewa kollhom eh, bżonn jieħdu d-dem u hemm din il-marda, irridu nagħmlu ġestjoni tar-riskju. Għamilna evalwazzjoni tar-riskju u anki għal viruses oħrajn hemm kwistjonijiet bħalissa dwar is-sigurtà tad demm dwar it-tessuti tad demm kemm huma siguri u jiena ċert li dawn l-eżempji juru li għanna lok li konna dan il-mandat. Iżda lest diskuti ma'kom fuq livell politiku jekk u kif tidu taraw li ħanġestu dawn is-sustanzi wkoll. Minnaħa tiegħi jiena nista' ngħidilkom li aħna żviluppajna dokument ta' ħidma u jiena konvint bisħiħ li nistaw natu r-riżultati tagħna mod affidabbli. Din hija responsabilità tiegħi. Żambat il-livell politiku rrid jara jekk rrid jara li aħna jkollna dan il-mandat jew le. Si, alors euh, rapidement, Monsieur Berlato a demandé. Issa, Sur Berlato President, nixtieq nitkellem minn darbohra fil-qosor. Jiena ringrazzjajt lil Sur Sprenger u fraħt dwar xol tal-ICDC. Jiena resaq domanda u ma nafx jekk Sur Sprenger riċi wieġibni u ma riċi wieġibni. Jew forse prova jaħrab minn domanda. U għalek għantenni domanda tiegħi. Jekk insemmu l-influenza ta' tjur, din mish virus ġdid iżda nafu li lu jeżisti mill-seklu 19 fl-Europa. Nafu li b'din il-problema inna nħabtu wisna maħħa u ħajkomplu nħabtu wisna maħħa għal sekli li ġejjin u tista' tkun ta' periklu għal saħħa tal-bniedem, mhux qed nirreferi għal saħħa tad-dundjani u saħħa tal-tiġiġ, iżda rridu naraw li nħarsu s-saħħa tal-bniedem irridu nqisu fid dawl tal-fatti x'miżuri ħanieħdu li ma jkunux eżaġerati għaliex l-evalwazzjoni tar-riskju saret mod mhux xieraq u jekk inqisu dak li eċna u dak li għaddejna minnu u jekk inqisu wkoll li hemm prekawzjonijiet li qed jiġu imposti u qed ikollhom impatt fuq ħafna kumpaniji u ħafna attivitajiet mhux ekonomiċi, irrid nisma' jekk minn għandek jekk hux possibbli li jkollna evalwazzjoni fuq dak li seħ u bekk nkunu nistaw eh, aħna politiċi konna informazzjoni utli biex bekk permezz tagħha ċertu projbizzjonijiet jew ċertu miżuri li hemm bħalissa fis-seħ jew intaffuhom jew inkella innaqsuhom jew tabilħaq anki innaħħuhom għal kollox. Could you, could you give me one example? Testatini eżempju wieħed għax inta terreferi għal ħaġa naħseb u qed nipprova nifhem eżattament x'intajt. Għal ad eżempju nirreferi għal pereżempju il-kommerċ u trasport tal-annimali jew ta' ħafna annimali anke l-użu, per eżempju, jew l-proibizjoni tal-użu tal-annimali tal-kaċċa jew inkella ċertu żoni fejn tista' jew ma tistax tagħmel il-kaċċa. Hemm ħafna realtajiet bħalissa li huma fis-seħħ u ma nistax niġustifikawhom aktar. Fil-fatt li ma kienx hemm teddit, li ma kienx hemm pandemija u għaw mhux qed nitkellmu dwar virus ġdid bħal pereżempju li jirrefer eh, għalih il-kollega qabli, inna nafu B'dan il-virus għal sekli twal nafu kemm huwa periklu għall-annimali u mhux għall-bnedmin, infaqna kwantità enormi ta' miljuni ta' euro sabiex nefrontaw b'eżaġerazzjoni pandemija li kienet ipotetika u fil-fatt ma twetqitx u għalhekk nistgħu nerġgħu nreġgħu lura sitwazzjoni normal u jew inkella ħanżommu din it-twissija ta' allarm għal xejn b'xejn. Thank you. Uh, I... Grazzi, nifhem il-domanda tiegħek, madana kollu għandi bżonn aktar tarif. Nixtieq intik tweġiba fedabli u m'għandix dan bħalissa. Nixtieq nitkellem mal-personal tiegħi u naraw kif nistgħu nindirizzaw id-domanda tiegħek mod Yes, I will do that in a written form. Yes. Għanamel dan bil-miktub, Iva. Il n'y a plus de questions Oui Aktar domandi? Jek joġbok. Is-sur Artong. Grazzi. Grazzi tal-li titittina dawn iċ-ċifri bil-miktub fuq l-aspet finanzjarju. Dejjem ikonna problemi dwar il-kemmu Sivu li konna dan iċ-ċentru. Inti għat li sitt snin ilu kien hemm approvazzjoni għal dan il ċentru iżda dan mhux argument tajjeb minna ħatijak. tiegħek. Irridu nevalwaw kull darba jekk dan il-valur miżjud din il-leġittimità għadix tapplika llum. Grazzi. sur Sprenger, jekk jogħġbok, jekk tixtieq tikkonkludi? ftit konfus mill-kwistjoni Olandiża, iżda iva għandek raġun fir-regolament ċar li kull ħames snin ħajkun hemm evalwazzjoni esterna u din ħasseħ dik li jmiss isseħ fl-2012. Mhix kwistjoni ta' SARS biss għaliex irridu morru lura 15-il sena fl-opinjoni tiegħi u l-Kummissjoni Ewropea dak iż-żmien finanzjat 15 u 20 netwerk għal mardi speċifiċi Dan sewa ħafna flus u waħda mir raġunijiet kienet li jkun hemm armonizzazzjoni u l-poġġija taħt keffa waħda biex bekk nifrankaw il-flus. Naħseb li frankajna l-flus u issanna ħafna tarif. it tarif kollha li jurejtkom dwar il-mardit mill-pajjiżi differenti ma kienx disponibbli sa tliet snin ilu. Issa disponibbli u nafu li hemm pajjiżi li tassew irdu jaħdmu biex jikontrollaw il-mart infettiv. Il-kwistjoni hija li dan huwa transkonfinali u jekk il-ġar tiegħek mhux qed iħares mod siwi il-mart infettiv, intu kol ħajkollok il-mart infettiv. U għalhekk għandna kollaborazzjoni tajba ħafna mal pajizi kandidati potenzjali u l-pajizi kandidati sabiex naraw kif nistaw ntejbu il-kontroll tal-mart infettiv nilqak biex żurna u nittama nistaw nikkonfunxuk fi żjara li tagħmel magħna. Dr. Sprenger u num de Fisem il-kumitat tagħna nirringrazzjak għal dan l-iskambju li nispera tal-frott u minajr ma għodun duru man lowza stajna namlu ħafna domandi, kanna ħafna tweġibiet u għalek nerġa neringrazzjak għal darbohra. Issa naddu għal punt numru 9 fuq l-agenda. Punt 9 10 mbagħad nerġgħu l lura l punt 8. Issa ħan nilqa' lill-mistieden tagħna. Alors, nous passons au point 9 de l'ordre du jour, rapport sur le... Mela, punt numru 9 fuq l-agenda il-rapport dwar l-izvilupp il-valida ta' l-accettazzjoni legali ta' metodi alternativi għal testijiet fuq l-annimali fil-qasam tal-kosmetiċi. Alors, je passe la parole à la Commission. Ħanisimaw mill-Kummissjoni l-ewwel jekk jogħġbok. Bekrenier. Oui, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Grazzi, l-għodu tajba kullħat, Grazie għall-istadina ta'kom biex niprezentaw rapport tagħna fuq il-metodi alternattivi fuq it-testijiet tal-annimali fil-qasam tal-kosmetiċi mill-2007 sal-2008. Huwa rapport siwi ħafna li prezentat li prezentajtu fuq din il-kwistjoni u tolqod żewġ partijiet. L-ewwel nett il-parti li tinkludi n-numru ta' annimali li jintużaw fl-Unjoni Ewropea biex bekk nigarantixxu li l-prodotti kosmetiċi fl-2007 u l-2008 jkunu siguri. Mbagħad it-tieni punt fuq l-esperimenti. Hemm anke l-iżvilupp tal-metodi alternattivi u għalkemm ħtieġa fuq il-livell komunitarju internazzjonali li nagħmlu xi ħaġa. Issa fir rigward l-artiklu 9 tad-direttiva il-kosmetiċi hemm karatteristika partikolari. Dan huwa l-unika ta' qabel id-9 ta' Marzu tal-2009 u f'din id-data daħal fis-seħ il-proibizzjoni totali tal-użu tal-annimali fit-testijiet u fl-qasam tal-kosmetiċi u anki il-kontroll ta' dawk il-kosmetiċi li ġew testjati fuq l-annimali jew kienhom ingredienti li ġew testjati fuq l-annimali. Kien hemm dozi differenti u kellu effetti differenti fuq l-annimali. L-ewwel ħan naraw l-aspetti tar-rapport u mbagħad naraw kif ħan nixtarru konklużjonijiet minn dan ir-rapport. L-ewwel parti id-dejta fuq l-esperimentazzjoni fuq l-annimali. 27 stat membru tawna l-informazzjoni għandan an u skont din id-data il-kosmetiċi dow testijati fl-2007 u 2008 fuq l-annimali kemm fi Franza kif ukoll fi Spanja. Il-total huwa 1800 annimal fl-2007 u 1510 annimali fl-2008. Minn mindu kien din l-istatistika l-akbar numru ta' annimali li ntużaw kien fl-2004 dak ta' 6000 annimal. Biex bekk nagħmlu kalkoli tajbin u jkollna trattament ta' dejta tajba, l-Kummissjoni ħeġġet lill istati membri biex eh, kollu għajnuna u tagħhom anki linji gwida. Kien hemm ukoll mistoqsijiet lill istati membri fir rigward l-istrumenti li jintużaw biex bekk ikun hemm kontroll ta' proibizzjoni tal- tqejt fis-suq tal dawn il-kosmetiċi li kellu jidħol fis-seħ propju fl-2009. Parti kbira tal-rapport titkellem dwar id-disponibilità tal-metodi alternattivi u rapport jitkellem dwar dawk li huma approvati legalment u dawk li huma eh, approvati minn Egvan. Issa fi rigward il-proibizzjoni tal-2009, il-metodi alternativi huma disponibbli u dan għal eh, sola konvulsiva fost oħrajn. Għal dawn l-aspetti kien hemm eh, proposti differenti li ġew analizzati minn ekvam iżda ma tistax neħjar kollox it-testijiet fuq l-annimali biex bekk tkun tista' tara l-evalwazzjoni ta' riskju. Fir rigward il-projbizzjoni ta' dawn il-kosmetiċi ħajkun hemm ukoll dan fl-2013 u nafu li għal issa m'hemmx alternattiva għal dawn it-testijiet Dan ir-rapport bħal dawk ta' qabel jitkellem dwar ir-rapporti ta' EGVEM biex bekku kon aktar dettalji xjentifiċi. M'hemmx alternattivi disponibbli iżda kien hemm titjib u l-isforzi ta' riċerka ġew appoġġati grazzi għal proġett kofinanzjat mill-Kummissjoni li kienet ċifra propju ta' 50 miljun euro. Fuq il-livell internazzjonali il-kooperazzjoni rċivit ħafna titjib anki binna fuq ambitu għal kooperazzjoni internazzjonali fuq il-metodi alternattivi għal testijiet fuq l-annimali. Kien hemm ftehim li ntlaħaq sal-2008 mal-Istati Uniti, il-Ġappun u l-Kanada u jiffavorixxi l-kooperazzjoni tal-validità xjentifika tal-metodi alternattivi. Wara din id-deskrizzjoni ta' sustanza tar rapport jien nistaq nitkellimkom dwar dak li qed nagħmlu issa biex nimplementaw il-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport. U r-rapporti li jmiss ħan fukaw aktar fuq l-implementazzjoni tal-projbizzjonijiet u twettiq tagħhom u fuq id-disponibilità li jkollna alternattivi oħrajn. ħanifukaw fuq il-testijiet li ħaniprojbixxu u anki l-proibizzjoni li ħadidħol fis-seħ fl-2013. Id-direttiva titkellem dwar il-sola u s-sola konvulsiva u s-sola li terrepeti ruħa. X'inhu ma dawn il-punti? Ħa nidħol fid-dettall fuq dawn l-aspetti kien hemm ittra minn dan il-kumitat lil li ntbatitilna reċentement u anki biex ikonna definizzjoni ta' dawn l-affarijiet. Rridu morru lura għal l-2003 meta l kummissi wetqet il-kalendarju meħtieġ li kien mitlub mid-direttiva l twaqqif ta' dan il-projbizzjoni ta' tqejt fis-suq ta' dawn il-prodotti. Il-Kummissjoni għamlet grupp ad hoc fej kien hemm 75 espert xjentifiku li kienu jirrappreżentaw l-industrija, l-universitajiet, il-ħarsin tal-benestri tal-annimali u l-gvernijiet. Dan il-grupp fil-fat waqqaf ukoll u ħejja rapport u lesta wkoll kalendarju għal testi tal-annimali skont id-direttiva tal-kosmetiċi. Fl-2004 f'Lulju kien hemm kumitat xjentifiku għal prodotti kosmetiċi u dawk eh, marbuta mal-likel adottat ukoll opinjoni fuq dan ir-rapport u s-servizzi tal-Kommissjoni publikaw ukoll dokument ta' ħidma li kien imsejjaħ kalendarju għal l-użu progressiv fuq it tal-annimali fil-emenda seba ta' direttiva tal-kosmetiċi. Dawn id-dokument juri il-punti ħarin li huma marbuta mal-iskadenzi. Aħna edna li t-tossiċità dozi ripetuti ħa tiġi meqjusa u anki ħa tiġi meqjusa kemm dawn jistgħu waslu għal kanċer. Bħala skadenza għadna li l-2013 u dan jirrifletti x-xogħol tal-grupp ta' ħidma tal-2004 ma kienx hemm ambizzjoni dak iż-żmien, ma kienx hemm aġġizzjoni dak iż-żmien u għalhekk bosta drabi dan ġini konfermat mill-Kumitat Xjentifiku tal-Prodotti tal-Konsum u anki fuq rigward il konsigurta tal-konsumatur. Fir rigward dan l-aspett li semmejtilkom aħna komunikajna l parlament u l konsil permezz ta' rapport tal-2005 sal-2007 u anki fit tweġibiet għal mistoqsijiet bil-miktub dozi ripetuti jiġi ntużat f'kuntest speċifiku, jiġifieri d-direttiva 2003-15, jiġifieri dik tal-kosmetiċi, tintuża biex tkopri dawk il-kategoriji ta' tossiċità fejn hemm dispożizzjonijiet differenti. Fir-rigward id-direttiva kosmetika, aħna batna tarif fil-Konsilju l-Parlament biex ikun hemm konvalida tal-metodi alternattivi anke fir rigward l points li huma koperti ta' ma' din l-iskadenza tal-2013. U biex nevalwaw din is-sitwazzjoni aħna għanna grupp ta' esperti dawn ġew eh, maħtura fissimom mhux bħala rappreżentanti u ċentri ta' riċerka ħejjew eh, dan ix-xogħol li waslu għat-twettiq ta' abbozz ta' xogħol tekniku. Dan jtina stampa aktar ġenerali u oġġettiva tal-aspetti xjentifiċi u tekniċi f'dak li għandu x'jaqsam il-metodi alternattivi għal ħames endpoints li għandhom x'jaqsmu mal-2013 Il-proġett fih ukoll evalwazzjoni li tibbat żaruha fuq data xjentifika u l-ħin meħtieġ biex ikonna alternattiva sħiħa tal-użu tal-annimali f'dawn it-testijiet. Dan kien proġett li wassal permess ta' konsultazzjoni u din il-konsultazzjoni ħa teġem ħejjija sal-aħħar ta' din is-sena. Issa, il-rapport li jmiss ħanres uħ rigward il-Parlament u l-Konsill u fl-istess mod ħanamlu analiżi tal-impatt biex bekk inħejju il deċiżjoni li tittieħed fuq rigward l-2013. Dak li għandu x'jaqsam l-endpoint ta' din id-data, direttiva tal-kosmetiċi, tajt li jemmi possibilità l-Kummissjoni li tressaq proposta leġislattiva jekk il-metodi alternattivi ma jiġu sviluppati jew konvalidati fl-2013. U għalhekk irridu niddeċidu jekk ser ikun hemm proposta u jekk ikun hemm ser ikunu kontenut u għalhekk l-analiżi tal-impatt ħad tippermettilna nevalwaw il-konsegwenzi kollha tal-għażliet kollha. Grazzi għall-attenzjoni. Nadu issa għal Katrin Sullier, grazzi Signora President. Sempliċement xtaqt nirreferi għal rapport tekniku li semmejtu dan huwa rapport li ħajadjant il-Kumitat tal-Ambjent jekk iva meta. Grazzi ħafna Chris Davis. Jiena kont rapporter meta dan din leġislazzjoni tpoġġiet fil-statut. Kjoċbok, President. Kemm żewġ mistoqsijiet biex Mela, X'inhi l-ispettattiva biex inkunu nistgħu niżviluppaw testijiet alternattivi atlet tlet oqsma problematiċi u x'inhi l-valutazzjoni ta' meta jista' jkun nagħmlu testijiet alternattivi għal dawk li qed isiru bħalissa fuq l-annimali. Naf li forsi dak li għat qabel ħajerġa issa Eh, tużax kontrija, pero niftakar li għat ħafna drabi jena ma l-istampa u koll li ma skuża l-fejn użaw l-annimali għal dawn it-testijiet. Speċjalment għal prodotti li għaddin emmek għal eh, vana gloria umana. Eh, naf li mux bis kozmetiċi, għanna anki ehm, prodotti li naħaslu bijom, pero għanna ħafna uh, u deodorants u toothpastes u minn kollox urtok mux għalfejna bżon nizjed. Il-ċiviltà mana ma tistax tibqa dejja b'dak li għanda mingħajr ma jkollha xi erba' ġodda fis-snin li ġejjin, erba' prodotti ġodda. Bazzikament l-idea tal-marketing dejjem edha bbażata fuq prodotti ġodda biex kull sena, kull staġun ikollna prodotti ġodda biex dak li jkun jażel jipprova jixtri bħala rigalu s-sistema kollha tikrolla jekk dan ma jkunx il-każ. Imma kummissjoni x'evalwazzjoni għamlet fuq l-impatt fuq l-impjigi u kellna ngħidu illi l-liġi u il-projbizzjoni ħat itħol fis-saħħa kif kien ġi miftijem oriġinarjament. Grazzi Chris Dagmar, għodberantek tut miżik. Grazzi Chris. Dagmar, għandek xafajt skuza ġuħek, mux bil-fors. Isa, isa, ta' kolli dil ħagġa jitkalmu fuq l-irtoki, isa għandi ta' spinġija fuq moħi fuq għadin, kontrapporter għall ewwel emenda tal-disajnijiet u issa it-tieni emenda li qegħdin diskutu llum u uħut mill-kollegi kellhom l-onur anke li jibqgħu miegħi sa xi tlieta u nofs ta' filgħodu naħdmu fuq dik il-leġiżlazzjoni. Kienet waħda validi ħafna u diffiċli ħafna wkoll. Nishtiq para nagħmel xi kummenti l Sabin Lakranier ovvjament ukoll il-DG Sankol qed tirrappreżenta bħalissa. L-ewwel ħaġa. Tajt xtajt fir-rapport u dak li forsi ma ndunawx bih mill-ewwel leġiżlazzjoni ħatibqa' hemm u l leġiżlazzjoni f'artiklu 4. 2 a tnejn wieħed tajt Frazzjoni ma tossiċità ta' testijiet Il-periodu tal-implementazzjoni ta' paragrafu 1 ta' 1 bejħ kull limitat għal massimu ta' 10 snin wara dħul fis-seħ ta' direttiva. Jiġifieri sa' din nitkellmu dwar id-data ta' 2013. Jiġifieri sabin. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar tliet testijat, testijiet u maħniex qegħdin nitkellmu dwar karċinogeniċi u laqas il-sensitivita tal-ġilda. U litra jerġa tkompli dendi li l-gaddum għaliex għataħi li zini tajt il-kellim qabel kont nejda faċilment il-kelma missa ma nistax fuq is-sensitività tal-dilda rridu nkunu ċerti li mhux ħajkonna bżonnijiet iżjed testijiet fuq l-annimali u dan għaslin ilu l-industrija għatinna iva mux ħajkonna jkollna bżonn iżjed. L-ebda test fuq l-annimali għal prodotti tal-irtok ma ġi validat, ġifri ħadd ma jaf jekk it-testijiet li jsiru fuq l-annimali mux validi wkoll għal bredmin, ġifir testiet li għamlu fuq il- ġrieden, u ma xinuma, ħat ma nesċilu, jati evidenza illi um, dak li jiġri fuq l-animali u validu kol għal-bnedmin. U id-data tal-2009, f'dan il-kas ma tapplikax, għalek forsi għat t-sugġerixu l-inkomplu sal-2013. Nikolin ngħid kont daqxej sorpriza, forsi maħsuda u kol bl-onesta tijak, illi għattajd il-nasa għara xieġri, għax ma baqalni iktar alternativi, speċjalment għal kinetics, Iġifiri, forsi dik li ktar ħaġa li nsemmu manki it-tossiċità produttiva wkoll. Dan huwa il-Ministeru kien qal li għara għassi li ġejjin ma nistgħu nagħmlu xejn u għahna għedna għorej tajjeb. Ekku. Minix il-ponta subajja lej l-industrija, jiena kont attiva wkoll fi sħobija bejn il bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Industrija. parlament il kummissjoni u l industrija Però bażikament dak li sar sissa ma kienx biżejjed u sabin. Issa ma nistax nifhem li qegħdin tassew sitwazzjoni biex uh, intawlu l-iskadenza. U fl-2013 ġifir ħan iġonek u dim il-parlament għal kodeċizjoni, xek ħaj kolliġi u dak nistanajt li dak iż-żmien jiena ma nkunx rapporter Imma fl-2014 qabel l-elezzjonijiet parlamentari Ewropej tiġi xi ħaġa kelli tkun ilha għaddejja għal iktar minn 20 sena u bl-istess argumenti li għaddu kif qajjem Chris issa. Mhux qed nikkritika imma ili Nisma dal istess argument, 15-18 sen ilu, Chris, mhux qed nikkritika, kemm għandu raġun. Għaliex għadu validu dal-argument. Iġibu kapuljat fi titqabbel elezzjonijiet jekk tiġib l-istess argument hawnhekk. Qed nafżak. Jina, hawnhekk f'paġna erba li li paġna 8 f'tat dokument. Rajt kollox, rajt kull ma ktibt. Imma jkolli ngħid illi għazbis miskom taġġilkom moħkom illi teġaw skomplu għaddim da testijiet, missom ġew eh, phased out mis-sena li għaddit. U għazbu kol dwar l-skadenzi, għalix ħaġa waħda biss ħajġi sabin u kulħadd jafa din għal kwalunkwe ingredient ġdid u ma jkunx hemm ħafna ingredienti ġodda. Imma pereżempju toothpaste li bajadlek snienek jew deodorant ġdid illi ma joħroġ ma joħroġ lok xara jekk tużaw mhux għal 24 sija mal-ġimgħa sħiħa. Ma tistax inti kollok prodotta dan it-tip minnajr eh, ma tista' testjaħ biex ikollok liċenzja, ġifiri jew ħasibu alternattivi anke la dal prodott ma joħroġ fissu, u niddubita li da ħajkollu impatt gbira xa. Għax danna dejjem kellna l-istess sitwazzjoni anke l eh, prodotti tartok fil-passat, ġifiri għedha nafżak, jak smissu dak l-iskadenza niddubita li ħaxħat ħajti kas jekk hux Marzu, April jew Mejju imma ħadkun l-2013. Tiġa nara ħissa l impas politiku. Ja, tiġa qed nirċievi l Għax l-ewwel jgħaddu għandi l tri U kull ma nista' nagħmel huwa nafza lil dawk u mwidsihom li milhom hawnhekk daqsi fil-Parlament id-dar, id-dar, il-posta dar, irċivejt iktar minn 24,000 postcard. Il-postir ma tantx kienu ħobni wis u kull ma kien ftit xhur qabel il-parlament qabel elezzjoni parlamentari ma nista' dawn l-affarijiet. Aħna ħdimna għalija din il-ħaġa ġilidna għalija. L-industrija għaltina iva kontu ġenerużi maħna li tawna tajtuna dawk is-snin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 l-kulħadd sabiex ma naqtawx qalbna għaliex naħseb nistgħu nsibu maġġoranza kwalifikata illi tirrispetta dawn l-iskadenzi. Differenti kien il-pozizjoni tagħna fuq l-esperimenti xjentifiċi fuq annimali għas-saħħa tal-bnedmin, imma għaliex hija differenti, għaliex ħaġa waħda jħadu superfla pal kozmetiċi fejn naħseb li għandhom jifqu darba dejjem it-testijiet u anka nirrispettaw l-iskadenzi ġaq minn fuqhom u il-kwistjoni ta' saħħu ma differenti. Ilija fl-ħar indispensabli indispensabbli u indispensabbli tamel, eh, li għandek tagħmel kif binna qabel anka bħala parlament kif qalet rapporter f'oppożizzjonijiet li jibdlu f'temiet li ġar miksuba nirriskjaw li nispiċċaw eh, eh, niġun vaduti baffariet li ma ux kif ġara l-kollegi kolla l-oħrajn anka fuq regola li approvajn reċentment fil-parlament nasib li l-eruf ta' e-mails binsulti waslu l-kulħat u dak iż-żmien konet nitkellmu fuq saħħa, saħħa tal-netmin. Dan il-każ qed nitkellmu fuq kosmetiċi u prodotti il mumiex tant meħtieġa sabiex insalvaw ħajiet tal-bnedmin. Naseb li dawn iż-żminijiet kif għalit il rapporter għandhom jiġu konsidrati. Grazzi. Si beaucoup Filip Juvan. Grazzi Filip Juvan. Grazzi ħafna Signora President. F'din il-fazi ta' diskussjoni naħseb hemm żewġ prioritajiet illi m'għandniex ninsew. Il-priorità ta' prioritajiet hija li nissalvagwardjaw il-sigurtà tal-konsumatur. Ma rridux nispiċċaw situazzjoni fejn prodott ikun perikolus għaliex kien hemm bżonn ta' metodu ġdid illi ma kienx sikur daqskemm wieħed ħaseb. li najdu li nirrispettaw l-iskadenza x'qedna hekk hija daqsxejn l-iskjuża jekk l-metodi alternattivi għadhom mhumiex lesti. Diffiċli ħafna li tajt li konsumatur illi għandu is-saħħa tiegħu fin-nofs illi ħatażel metodu illi m'intix ċert mis-sikurezza tiegħu imma għaliex trid iżomma skadenza partikolari. it teorija illi t-testit fuq l-annimali ma jgħidlek xejn dwar l-effett ta' prodott fuq il-bnedmin huwa fl-istess waqt minnu u fals. It-testijiet fil-laboratorji jippermettulna nieħdu deċiżjoni u naraw x'jista' jkun l-effett fuq il-ġilda tal-bniedem. Il il-ġurnata għandna metodi ġodda bħal ġilda tal-bniedem rikostiswita ma dan mhumiex affidabli daqs kem kienu il-miżuri antiki u skużawni li qed daw l ma imma daw l-affajt irid xaħat xi ħadd. U e, l-industrija tal-kosmetika tiġġenera ħafna flejjes l-Unjoni Ewropea u jekk nkunu stretti żejjed. Rridu nkunu ċerti illi ma nkunux fil-fatt qed nipperikolaw l-interessi ta' din l-industrija Ewropea. Il-periklu qiegħed li ħan nispiċċaw namlu eżattament dak li ridna rriduna namlu manifatturi tal-kozmetika li mumiex Ewropej. Ma nafx fejn xiridu namlu f'xini l-aqwa alternattiva, imma jekk ħanejdu 2013 sempliċement biex ma niċċalqux mid-data li konna tajna oriġinarjament jispiċċa nkunu qegħdin nġibu l-ġabla fuq saqajna. Il-metodi alternattivi mhumiex lesti u ħan nispiċċaw nkunu qegħdin nerqu l-industrija Ewropea. Grazzi ħafna. Ftit kolleg, ftit kommenti għal kollega. U grazzi tal-opportunità li tajtni biex nwieġeb lil dan il-kollega li forsi emissu jistudja daqsxejn jiksar biċċa xogħol. L-għanet għadin iskalmu fuq skadenza il-li tiġa teżisti hemmhekk fil-leġislazzjoni. U din hija vinkolanti daqs kwalunkwe ħaġa li hemm fil-leġiżlazzjoni Franċiża fuq ir-riformi ta' pensjonijiet jew ixini Jekk inti tibda l-liġi tista' tipprova tagħmilha din il-ħaġa ma biex tagħmel dan imdek bżonn ta' maġġoranza assoluta fil-Parlament Ewropew. Il-leġiżlazzjoni ma minnijiex faċli. U l-industrija tal-kosmetika, inkluż l-industrija tal-kosmetika, Franċiża kienet inkluża mal-partijiet interessati l-oħra. Ma nqas biss niftakar il-laqat kollha li kelli ma L'Oreal pereżempju biżibilju sa laqat. U L'Oreal jifmu għas-sitwazzjoni. Palma jifmuha l-organizzazzjonijiet l-oħra Ewropej. Kwestjoni tal-alternattivi, ġifir, kux għadin nitkelmu fuq metodi in, vit metodi in vitro, jew affarijiet li għandhom xjaqsmu ma krema tal-għajnejn, jek din tistax tiġi marketed jew le. Eh, inti ġejt għalet fi Franza, jien ġejt għalet ta' fil-Germania, naf xħajajdu in-nis, naf xħajajdu li l l-istess li ħajdu li li. Fuq minn ħaj benefika, minn tiġi benefika il-konsumatur illi 21 sena hawnhekk fil-Parlament illi 21 sena fil-Parlament ħadd ma nixejn xejn fuq il-protezzjoni tal-konsumatur. il-konsumaturi l-lum il ġurnat għandhom id-dritt li jiddeċidu. E kif għandhom id-dritt li jiddeċidu per eżempju fuq il-sigaretti um, nikdbu fuq it-tikketta tal-prodotti li dawna ġew testjati fuq l-annimali u mbagħad jażlu il-ċittadini. Nafx tkun ir-reazzjoni, nies mhux se jixtru hemm daw il-prodotti għandek mit toothpaste differenti fuq l-iskaffa ta' ħanut, jekk għandek 10 li ġew it-testjati fuq l-annimali jixtru xi ħaġa oħra, ovvja ħajkun hemm nies li ħajixtru l-affarijiet li ġew testati fuq l-annimali, ma mhux kulħadd, maġġoranza assoluta mhix se tixtriha. Jina kont qed nitkellem ukoll ma' CTFA din hija l-industrija tal-kosmetika tal-Istati Uniti. U l-leġizlazzjoni li għanna fl-istatut għawnek teffettwa mux biss l-kumpaniji Ewropej, manki kumpaniji oħra, klinik, der. U ma femmu għad il-ħagġa. Għax jekk jiena nażel prodotta tal kosmetika lum kwalunkwe prodott illi jista' jintuża li żjed minn 28 xahar irid ikollu data ta' skadenza. U jekk il-prodott huwa prodott li għandu ħajja twila, allura dan irid ikollu stampa żgħira fuq ta' eh, vażet miftuħ u fuq ġo fih ikollu miktub, ikollu ċifru pereżempju sitta, disa, biex xi ħaġa li tindika kemm jista' jibqa' jintuża dan il-prodott wara li jinfetaħ l-Amerikani argumentaw għal sena sħiħa miegħi fuq din il ħagġa x'kienu jafu li l-leġiżlazzjoni li ħana dotaw hawnhekk ħad applika lihom ukoll. Li niddeċidu hawnhekk ma jaffettwax biss il-kumpaniji Ewropej Ixini leġizlazzjoni għaffajt eh, l-għandu xaqsu ma l-ambjent, ma l-ikel, ixini. Ma tafetwax biss l-Europa, rridu nżommu ma leġizlazzjoni li għana Kalajna nibqa Berlin, inti tibqa Franza u kuħat jibqa d-dar. Ma jistax ikolna leġizlazzjoni fakultattiva, ġara darba għandek leġizlazzjoni seba emenda direttiva per eżempju, ed emmek u dina qed ngħidha mhux bħala avukat imma bħala leġizlatur. Hija vinkolanti bil-forsi li nirrispetta. Jekk hemm data ma t-nirrispetta, dik hija il-liġi, jekk rridu nibdlu dik id-data, Idu nibdlu il-leġizlazzjoni kif għalet il-Sinjura Granier għedin jgħidu li ħajħoġu bi proposta ġdida dik il-proposta ta' għaddi minn żewġ mill-ewwel u mit-tieni qari. Dik hija l-proċedura leġislattiva dina għaddejta minna darbtejn u x'nista' ngħidilkom nawguralkom tira darba eżattament qabel l-elezzjonijiet, għazbis nabdi minna. Grazzi ħafna, Signora Silje. Sur Ġivan, bata Kommissjoni, Grazzi ħafna. Id-diskussjoni turi illi qegħdin maqsumin hawnhekk għedin bejħaltejn. Ħarsin ta' konsumatur kif kien qed jgħid issur xufan ma' anki il-konsumatur mbagħad nħarsuh inħarsuh jridu nibqaw f'sidejjem sebajnejn, aħna ma rridux li nispiċċaw nesportaw it-testi testijiet tal-annimali f'pajjiżi oħra fejn in-nies jirrispettaw l-annimali ħafna inqas milli narrispettawhom aħna fl-Ewropa, ġifieri kollox irridu naraw. Surġva. Iva għak t-permetti li nishtiq nwieġeb l-kollega tana. Dinja xi ħaġa komplikata u jiena nixtieq li nindirizza b'mod ħieles mill-ideoloġija. Inti għat li avukata u membru ta' parlament. Jiena tabib u membru tal-parlament. Ġifiri l-perspettiva tijaj miex daqsek legali, ma forsi um, ehm, jimportani daqxajn iżjed mill-aspetti mediċi u xjentifiċi li ma jfessirx li inti ma jinteressawk dawk. Naħseb illi Jekk it-testijiet mhumiex lessi sal-2013 mhumiex lessi u ma noqogħdux nitqubina bina nfusna kif qal is-sur karjer nispiċċaw li nkunu qegħdin nesportaw it-testijiet fuq l-annimali u l-industrija Ewropea ħadbati. Id-dinja mhix xi utopja. Nixtieq li t-testijiet kollha ma jibqgħux hemmhekk, ma mhux aħna niddeċidu kum mhix lessi jew le. Sur Bellato. Jo, invito. Ivan, nistieden il-kollegi biex nkunu koerenti u narfu xinu ma l-konsegwenzi ta' ċertu deċiżjonijiet li nieħdu. Diġant għal li l-implementazzjoni tal-projbizzjoni fil-skadenza mitluba ser twassal għal l-esperimentazzjonijiet f'pajjiżi oħra differenti minn dawk l-Ewropej. Biex nkunu koerenti jiena konvint li hemm ħtieġa li niggarantixxu l-ewwel qabel kollox il-saħħa taċ ċittadini tagħna, bnedmin. Iżda rridu ngħidu wkoll nridu nibdew li nagħtu tweġiba għal din is-sensibilità għal rispett tal-annimal ukoll. Jekk aħna rridu nkunu koerenti ma' dak li ngħidu, għalhekk irridu nżommu l-projbizzjoni tal-sperimentazzjoni fuq dawk il-prodotti kosmetiċi għaliex irdu għadu attenti li anke l-prodotti kosmetiċi jistgħu waslu għal ħsara gravi fil-saħħa tal-bniedem, anke jista' wasal għal kanċer u rridu nkunu rridu nirrikonoxxuh dan. Iżda, imbagħad ngħidu iva biex nagħtu tweġiba għal din is-sensibilità dejjem tiżdied għal rispett tal-annimali, mhux biss irridu nipprojbixxu l-testijiet tal fuq l-annimali fl-Ewropa, iżda rridu nipprojbixxu wkoll l-użu u tqejjed fis-suq l-importazzjoni tal-prodotti li ġejjin mill-isperimentazzjoni fuq l-annimali mill-industrija oħrajn barra mill-Ewropa. Din tkun koerenti għaliex inkella sens tagħmel li norbtu jdejn dawk li għamlu l-isperimentazzjoni fl-Ewropa u mbagħad nippermettu kif iseħħ ukoll fil-produzzjoni fl-Ewropa li jkun hemm l-użu ta' prodotti li ġejjin minn kejjen oħra fid-dinja. F'pajjiżi fejn jintuża dawn it-testijiet fuq l-annimali. L-ewwel nett, issa t-tieni. Peress li dan diġà iseħħ, aħna imġela il-kumpaniji tagħna mġela li jikkompetu u għawet nimraħ li lin minn dawk l-affarijiet tal-kosmetiċi imġela jikkompetu f'suq globalizzat u l-imprenditori tagħna jridu jikkompetu ma' pajjiżi li m'għandhomx l-istess regoli li għanna aħna fl-Europa. Mandomx l-istess rispett għal drittijiet tal-ħaddiema, mandomx l-istess obbligi f'dak li għandu xjaqsam rispett tal-ambjent. Madana kollu iwaslu biex il-prodotti tagħhom ikollhom kompetizzjoni zlejali hawn fl-Ewropa u jpoġġu f'diffikultà jew ifallu għal kollox il-kumpaniji Ewropej. Għalhekk jekk aħna rridu nilqaw il-kawża tal-ħarsin tal-annimali irridu nkunu koerenti u mmorru li lin mill-projbizzjoni tal-esperimentazzjoni fl-Ewropa. Iżda niprojbixxu fl-Ewropa wkoll il-kummerċ ta' dawn il-prodotti li jiġu minn pajjiżi oħrajn fid-dinja u prezzijiet aktar vantaġġużi. U għalhekk naħseb fuq dan irridu nirreflettu u nevalwaw bir-raqqa. Jiena imħasseb imbagħad fir rigward l-emails għaliex rajna waqt l-approvazzjoni tal-Parlament fuq dak il regolament importanti marbut mal-ħarsin tal-annimali li ntuża l-anijiet xjentifiċi li ċertu entitajiet marfa fuq il level informatiku donnom ridu jaddu għalija liberalizzazzjoni ta' dan. U dan huwa kompletament fals. Fil-inboxes tagħna rċevejna eluf ta' emails minn ftit entitajiet ta' organizzazzjoni li ridu jadduha ta' parsi huma miljuni biex ibeżaw lilna u l-familjari tagħna. U din nħoss li hija inaċċettabbli. U flok waslunna li nħarsu l-affarijiet b'mod oġġettiv irridu na niddeċidu fuq l-emozzjoni. U għalhekk nħoss li importanti li nħarsu l-affarijiet mod aktar eh, li għamel sens u natu priorità l-ħarsin ta' s-saxħa ta' ċittadini u nqisu bir-raqqa il-ħtieġa li natu tweġiba wkoll għazida fis-sensibilità f'dak l-għandu xaqsam mill-ħarsin tal-annimali. Chris Davis et ensuite nous conclurons vraiment. Chris Davis bat nikonkludu. Ma naħsibx li kulħadd sema li rappreżentant tal kummissjoni fid-dibattitu qalet li hemm proibizzjoni sħiħa fuq it-testijiet tal-annimali. Dan mhux dibattitu fuq jekk it-testijar tal-annimali jista' xibda fl-Ewropa imma fuq kullum kien fid-dinja Jena niftakar li fl-1997 kanna labor fil-gvern. U l ħaġa li għamel il-gvern kien illi neħa il-testjar fuq l-annimali fl-Ingilterra, ġi testjat fi Franza. Ah, Mrejdilom proset. Jek idun nitrattaw b'mod effettiv din il-ħadda ta' tisir fuq livell Ewropew. Tikka tikka, skadenzi, issa na skadenza għal proibizzjoni sħiħa. Issa, dawk minkom li ma kienu hawnhekk dak iż-żmien forsi ma jafux li kien hemm uħut minn manifatturi tal-kosmetika illi kienu pastazi unjoranti. U għazbis femu xieħsbu n-nis fuq il-ħagġa. Kienem bidla drammatika fl-ħar deċenju. Forsi ħafna mill l-antiki l-persuni ehm, antikwati u koll dom xieħtmu għemmek ma l-industrija s-saqda tifem xiextiqu n-nis u jħarsu l-qoddim. U B'riżultat ta' dan, iżviluppi issa ta' testijiet mhux fuq l-annimali mxew il-qoddim. Ix-xjenza imxiet brata rapida ħafna minn meta bned il-leġislazzjoni milli minn qatt qabel ma konna nafu anke minn dak iż-żmien li ċertu testijiet diffiċli illi wieħed isib alternattiva għalihom. U l-Kommissjoni saqat messira li dak dik l-iskadenza ehm, waslet. U ħajkun hemm uħut u forsi jiena magħhom ħanajdu illi aħna konna nafuha din il-ħaġa wara l-2013 mhux suppost li nippermettu test prodotti ġodda jiġu żviluppati jekk ikunu testjati fuq l-annimali. U naħseb illi nistgħu nagħmlu huwa li ngħidu Nippermettu illi din il-ħaġa tibqa' imma trid tagħmel il fuq it-tikketta miktuba din il testjati fuq l-annimali biktri gbar biex kulħadd ikun jista' jara u dak nkun qegħdin nagħtu lill konsumaturi l-għażla. Nasab li fis-snin li ġejjin ħanaddu l-istess affarijiet li tiġa l-estejna snin ilu. Imma Bħalissa għandna leġiżlazzjoni tajba, għanna stimolu biex nizviluppaw testijiet mux fuq l-annimali ma l-arkev jista' jkun, imma nixtieq issa nisma' minn għand il-Kummissjoni stess xinu maċ-ċansijiet illi fis li ġejjin fil-fatt naslu fi stadju fejn ma jkunux ma jkunx hemm għalfejn dawn it-testijiet partikolari jiġu mamula fuq l-annimali. Grazzi. Signora, Signora Hawks id-damana ġifiri il illi sawa il moment li naqfu fuq dan il-punt. Forsi tista, Signora, triġab dak li għadu kif għal. Grazzi, Signora President. L-ewwel net nixtieq nirreferi għal rapport tekniku li semma dan ir-rapport u li jara x'inhi sitwazzjoni viżavi metodi alternattivi għal dawk it-testi illi qegħdin hemmhekk minħabba il-proibizzjoni sar 2013. Aħna għadin niprofaw nieħdu viżjoni komprensiva kemm jista' jkun tas sitwazzjoni u għalhekk ikkommissjonajna esperti mill-industrija, kumitati, xjentifiċi, eh, gruppi tal-benesseri tal-annimali u tlobnihom biex joħorġu b'dan ir-rapport illi kif l għaddej mill-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika għadu maġiġi finalizzat u l-idea li rapporti kulla sal-aħħar tas-sena. Forsi għalek nista' kommenta issa fuq ir-riżultati provizorji ta' dan ir-rapport. Merku mela, kieku kelli nħares lejn skeda biex niżviluppaw dawn il-metodi alternattivi, naraw li sensitivita tal-ġilda għal 2007-2019 ħajkonna metodi illi jieħdu post il tassiet fuq l-animali toxinokticotics skont l-esperti għanna bżon ta' bej 5 u 7 snin biex ikollna alternativi il tossiċità riproduttiva għandu teħtieġ iktar minn 10 snin. Fl-aħħar doza tossiċità ta' dozi repetittivi din hija xi ħaġa li l-esperti tagħna ma rnexxilhomx jistabilixxu perjodu meta jista' jkunu lest it-testijiet. Ġifier dak li għandi xi ngħid fuq dawn ir-riżultati tekniċi ehm, illa wasanna li jom bis-saħħa ta' dawn l-esperti dan ir-rapport jeħtieġ iktar xogħol fid-dawl tal- proċess tal-konsultazzjoni pubblika aħna lesti ovvjament li res u rapport ġara darba jiġi iffinalizzat naddu issa situazzjoni legali. Kif intqal? bħalissa ħadd ma qed isemmi l-possibilità illi jibqa' tassis fuq l-annimali għal kosmetika fl-Unjoni Ewropea inna proibizzjoni parzjali għal snin issa fl-Unjoni Ewropea, fi klim ieħor mhux se nippermettu ħiżjed dan. Li ridu naraw issa jekk dawk il-prodotti li jiġu testjati barra mill-Unjoni Ewropea għandhomx jitħallew jinbijaw fl-Unjoni Ewropea tiġana proibizzjoni għal ammont konsiderevoli ta' testijiet, pero tlet testijiet li t-referi għal jom id-direttiva xorta jistaw jibqaw għaddejjin sa' l-2015. Id-direttiva però tħalli l-bib imbexxa. Tajt li jekk fl-2011 għadhom ma ġew Eh, metodi alternativi l-Kummissjoni kollha tagħmel proposta jekk issir din il-proposta dan ovvjament irid jgħaddim il-kodeċiżjoni. Jekk għandha ssir proposta l din qed issir fl-2011 biex naċċertaw li jkollha ċans tgħaddim il-proċess ta' kodeċiżjoni sal-2013. għal għadna ma ħadniex deċiżjoni dwar dan. għadin nħejju u koll evalwazzjoni tal-impatt li ħat istudja l-effetti potenzjali kollha dana jinkludi il-benesseri tal-annimali mhux biss in-numru ta' annimali effettwati ma wkoll il-ħtieġa illi jinħeġġu metodi ġodda ta' riċerka. Irtu kun hemm informazzjoni konsumatur nitkellmu ħafna dwar iż-żvilupp ta' prodotti ġodda imma nitkellmu wkoll dwar prodotti eżistenti. Nafu li għatem dubju dwar ċertu ingredienti li jintużaw fil-kosmetika li xiexenza dejjem miexel u d-dim u għalek il-prodotti dejjem rridu jirġaw jgħaddu minn testijiet ċertu prodotti dwar fuq il-capillaries per eżempju kellhom jiġu testijat għax ħarġu xi dubju dwar il-prodotti għadin jintużaw l-ingredienti. Idu nħarsu kollej l-implikazzjonijiet tal-SMEs, il-prospetti tal-impiegi. Kif ukoll l-impatt ekonomiku li għandu implikazzjonijiet għal rwol tal-Unjoni Ewropea fil-kummerċ dinji. B'dan kollu probabbli nkunu nistgħu inkejlu aħjar l-implikazzjonijiet tad deċiżjonijiet li nieħdu għalek ixini deċizjoni nkunu nafu xekulu konsekwenzi u nkunu nistaw nispiegaw u naċċettaw responsabilta għal-jom. Grazzi ħafna li rapporter, tajt il-president, mandiġ dubju li ħajkolna ħafna zjed ċansijiet li niddiskutu dan is-suġġett fis-snin fix-xhur li ġejjin. Naddu issa għal punt ta' qabel fuq l-aġenda punt numru 8 u dan huwa rapport dwar ir-rakkomandabilità u l-fattibilità ta' preżentazzjoni ta' prodotti proposta leġislattiva li tippermetti lill-lefsa li tirċievi tariffi. General Adjoint la DG Sanfu. Il-kellima tagħna hija Sinjura Bella Fankuta. Um, Grazie ħafna, Sinjura President. Nieħu gost li fil-qosor nippreżenta rapport li kien ippreżentat mill-Kummissjoni xar li għaddiet brabta mal-lefsa u tariffi marbuta l efsa Tajp ikon opinjoni tal-Parlament, EFSA hija importanti li nalkol, specialment speċjalment għalikom għal daqstan dan ir-rapport huwa hekk importanti. Ikolli nistqar illi kena nirrappreżentaw dan ir-rapport xi ħames snin ilu fil-fatt, imma dan ma stajniex nagħmluh, kellna bżonn il-ħin sabiex EFSA taħdem kif suppost u sabiex nifmu l-attivitajiet differenti illi EFSA Issa dotta mill-ħolqien tal-EFSA kien hemm ħafna riżorsi addizzjonali li nataw il lefsa ħafna responsabilitajiet addizzjonali li nataw lill lefsa u għal stand kena bżonn iktar ħin sabiex nivvalutaw preċiżament kif il-miżat jistgħu jaħdmu l-EFSA. Hemm ovvjament żieda fin-numru ta' applikazzjonijiet li għaw ta' t-leġizlazzjoni l-ġdida t-involvi l-efsa u l-esperienza l-mitna u koll illi id-dossiers illi jiġu preparati mill-applikanti mux dejjem ikunu tajbin. Immissa efsa kifat qabel daħlet fazi ta' stabilizzazzjoni sabiex intikom idea l-proċessar ta' applikazzjoni ta' EFSA issa jirrappreżenta għat 30% tal-budget faqt li t-net snilu l-ammont kien jammonta għal 50% ta' dan. U fattibli li tistabilixi sistema ta' tariffi għall-EFSA għal dan il-għan aħna konsultajna mux biss l-EFSA manka l-Istati membri u l-partit interessati sabiex naraw kif dan jista' jsir. Il-konklużjoni prinċipali tar-rapport u hawnhekk ħa nipprova nqassar kemm jista' jkun għax se jkunna biżejt ħin sabiex niddiskutu dan hawnhekk. Tkun ħaġa komplessa li tistabilixxi sistema bbażata fuq tariffi fl-oqsma ta' leġizlazzjoni ta' li kell fl-Unjoni Ewropea. Daqsan qed nipproponu li mmorru lil u niżviluppaw valutazzjoni tal-impatt. Ma kollu fi rapportana ġa sħaqna u tkellimna fuq erba alternattivni li jistaw ikunu eh, il-bidu ta' riflessjoni. L-ewwel punt flat rate fi għall awtorizzazzjonijiet kollha. It-tieni alternattiva tariffa għall awtorizzazzjonijiet kollha. It-tielet alternattiva tariffa fejn it-tariffa tvarja skont l-applikant is-sustanza u kol fejn diġa hemm autorizzazzjoni ġifiri hemm entità li diġa hija responsabbli għall autorizzazzjoni tal-prodott. Imbagħad ir-raba alternattiva l-status quo, ġifiri inħallu l-affarijiet kif huma u ma jkunx hemm tariffi dawn kienu erba' dejat li provajna niżviluppaw skont it-taħdidiet mal-partit interessati imma hemm alternattivi oħrajn illi jistabu kol jiġu sviluppati matul ix-xogħol li se nkunu qed nagħmlu waqt il-valutazzjoni tal-impatt. Kif għadd aktar kmini il-tariffa gradwali għal l-applikanti għandu tingħata aktar konsiderazzjoni imma intom tafu ċini l-komplessità fil-qasam tal-ikel u kif dawn l-applikazzjoni tivarjaw. Sabiex insemmi xieħut mill-kwistjonijiet għandek il-GMOs, ċaħġa marufa ma kom il-koll, imma għandek u koll applikazzjoni toħrajn pal l-editor tal-alf u sustanzi oħrajn li li jintużaw fl-alf u flikel. Il-sistema fil-qasam tal-ikel hija differenti meta mqabla ma dik tal-qasam farmaceutiku fejn l-ema għanda autorizzazzjoni ċara ġala darba toħroġ l-autorizzazzjoni għal prodott. Kwistjoni oħra illi mżon nisqu fuqa hija l-budget. Ovvjament rridu nikkonsidraw il-fatt illi il-budget tal-efsa għalissa huwa stabbli u dan ovvjament iwassal għal ċertu instabilità fil-budget. U dan ukoll għandna nikkonsidraw meta nikkontemplaw dawk l-erba alternattivi. Kif tistgħu taraw, Probabilment dan se waqt il-valutazzjoni tal-impatt hemm alternattivi differenti, opinjonijiet differenti u ovvjament se jkun diffiċli illi nidefinixxu b'mod ċar it-tariffi għall applikazzjoni speċifika għal kwistjonijiet kollha marbuta mal-alfu l-ikel. Imma ovvjament irridu nisimgħu lilkom irridu nisimgħu lill partit interessati kemm tanaw u tagħkom sabiex naraw kif il ġejjini nistgħu niżviluppaw aktar valutazzjoniet tal-impatt dettaljati mm, sabiex nipproponu regolamenti mbagħad l-aħħar Grazie ħafna, niftaħ id-dibattitu. Għatanna erba punti fuq l-agenda sal-aħħar tal-seduta għal daqstant 20 minuta għal kull suġġett. Kull intervent għandu jdum 0 minuti jew 3 minuti biss. Nibdew bis-Sinjura Rodberent. Grazzi ħafna. Il-rapport huwa wieħed eh, validu ħafna, kont xettika fuq l-idea tal-tariffi għall-efsa. Rajt b'attenzjoni l-kontenut tar rapport fuq il-kwistjoni ta' l-indipendenza u tariffi naqbel mal-pozizjoni tal-Komissjoni dwar dan kien hemm kummenti eċċellenti fil-fatt. Meta niġu sabiex niprovdu provaċara li EFSA hija indipendenti f'kull qasam EFSA għatanda eh, xogħol qoddima. Naħseb il ċermen tifhem eżattament ġed nipprova ngħid hawnhekk. Forsi huwa importanti wkoll li niżguraw li jefsa tifhem aħjar x'inhi r-realtà politika. Mux biss qed nitkellem hawnhekk fuq il-management tal-efsa manka il-ċerza l-komitati differenti. Ħafna drabi kritikajn il-rizultati strambi li ġejjin mill-lefsa jew sqarita l-istampa li forsi ma tantx saru b'attenzjoni ma ta' niġu għal kwistjoni ta' tariffi provajt inħares lejn nefsa minn perspettiva differenti. Jena naħseb il l-Kommissjoni provdit dokument validu ħafna jena naqbel ma' sommarju li nsibu f'paġna 13 tar rapport Naqbel ukoll ma dak li għal qalu l-kellima fuq lista ta' tariffi tajb li jkun nissuġġerixxu valutazzjoni tal-impatt u fuq l-alternativi differenti jiena nemmen li jekk nimxu lejn sistema ta' tariffi alternativa numru li tkun l-aktar alternativa raġonevoli hawnhekk naqbel ukoll mal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni u naħseb rridu nistennew u naraw x'se jkun ir-riżultat tal-votazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni. Jek joġbok, kellim li miss. Grazzi ħafna. Mod partikolari xtaqt nirringrazzja l-President tal-li Istenniet sa' kem nibdew dan id-dibattitu ma konx fil-uffiċċju tiegħi nikolli ċekkolata, konna nitkellmu fil-budget minn dal l law. U daw id-diskussjoni għadhom għaddejjin fil-fatt. Għal daqstant xtaqt nġbilkom l-attenzjoni għal fatt illi kull miżata illi nistaw nintroduċu għal-aġenziji ikunu idea tajba, deċiżjoni għalija li xinkun għedin nappoġġaw il-budget u tipromovi bilanċ, mus bilanċ budgetarju, jek naraw l-affarijiet kif il-konsil jew aħjar is-suġġerimenti li resaq il-Konsil fuq il-mod kif l-aġenziji qed jiġu amministrati huwa importanti li l-Parlament Ewropew ikompli jiġġielet għall-istabilità ta' aġenziji deċentralizzati. Jiena naħseb li jekk niksbu dak li ksibna għall-ICA, jiġifieri servizzi napella lilkom illi dawn għandhom ikunu wkoll suġġetti għal tariffi. Jiena naqbel ma' Sinjura Rod Berent naħseb illi dan ir-rapport għandu konklużjonijiet li jagħmlu ħafna sens fil-fatt u naħseb illi il-Kummissjoni għandha ikolla opinjoni differenzjata hawnhekk. Korpi pubbliċi ma ħaġa u f'każijiet bħal dawn il-budget Ewropej Ewropew għandu jintuża l-kontratti pubbliċi bħal dan. dan kollu jekk qed nitkellmu fuq studji fuq kumpaniji privati naħseb li dawn għadu kunu soġġetti għal sistema ta' tariffi. L-unika ta' mati li l-Komissjoni ma teħux ħames snin oħra sabiex tipproduċi l-valutazzjoni tal-impatt u nittama li ma jkollniex noħol u riservi ġodda fil-proċedura budgetarja li jmissa biex nkopru l-ispejs ta' dan l-istudju. Nittama l-Kommissjoni ħadet nota tal-kommenti tiegħi. U nittamaw li l-lejla wara laqa il-Kommissjoni tibda taħdem fil-valutazzjoni tal-impatt. Grazie ħafna. Naddi issa għal-Kommissjoni. Minna ħati għajt xtaqt nżid osservazzjoni, ħat xtaqt nħospund fuq il-kommenti ta' Sinjura Rodberent, illi qed nitkellmu li nistabilizzaw il-budget ta' aġenzija ħaġa loġika, però din il-proposta ġejja żmien diffiċli fejn il-kwestjonijiet, ħafna kwestjonijiet qed jiġu diskussi fuq il-ħidma tajba tal-efsa u M'għandux ikun hemm eh, analizi tal-ispess ta' servizzi tal-EFSA mandux dan jintuża pal opportunità sabiex nitfaw dubji fuq l-opinjoni ta' dottati mill-EFSA. L-sant rridu nkunu attenti ħafna meta għandna diskutu dawn il-kwistjonijiet. Din it trissi li xtaqt niprezenta. Forsi l-Kommissjoni tirrispondi għal mistoqsijiet tal-kollegi tiegħi. Iva, grazzi ħafna. Brabta mal-valutazzjoni tal-impatt. Nafu li dan huwa proċess twil li jieħu għall-inqas sena. Trid sena sabiex titkellem dwar l-implikazzjonijiet kollha u qabel tmim dan il-punt xtaqt nerġa nitkellem dwar kemm huwa diffiċli li stabilixxi tariffa għal prodotti differenti illi EFSA tivvaluta. U maridu jevalwawa GMOs għal sustanzi normali illi jintużaw fl-ikel jew fl-alf jektaraw ix xoli sir mill-EFSA fuq il- health claim tistaw taraw il-varjeta kbira ta' opinjonijiet illi jiġu mitluba mill-lefsa. Ovvjament, kun diffiċli ħafna u differenti ħafna għal dawn l-applikazzjonijiet u jkun u wkoll illi nistabilixxu tariffa għal kollha. Imma fil-valutazzjoni tal-impatt se nippruvaw nivvalutaw il-konsegwenza ta' dan u ovvjament aħna ninformawkom probabbilment is-sena d-dieħla permezz ta' rapport iktar dettaljat adottat mal-valutazzjoni tal-impatt. Grazzi. Van Gitten, merci infiniment. Grazie ħafna, Sir Van Gitten, għal dawn il-punti il-ressa. Tnaddu issa għal punt 10 fuq l-agenda tagħna kontrolli fiċċali fl-Istati Membri dwar is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal- u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti, fl-istati membri. Nati l-kelma l-ewennet l-Sur Pudle, direttur u rapporter fuq dan is-suġġett. Iva, grazzi ħafna, Signor President, li tajtni l-opportunità li nippreżentaw dan ir rapport Prezentazzjoni il se tkun modesta ħafna, dan huwa l-ewwel din hija l-ewwel darba qed nippreżentaw dan ir-rapport anka skont regolament wieħed tnejn tal-2004. Għaldaqstant kif qatt dan huwa l-ewwel rapport tagħna u se jkun rapport pjuttost modest kif rajtu rapport huwa maqsum f'tliet sezzjonijiet, jibda b'taqsira ta' checks eżistenti, eżaminazzjonijiet, testijiet laboratorji li jisiru mill-Istati membri, it-tieni sezzjoni hija dedikata lill ispezzjonijiet li jisiru minn kollegi f'Digisenko u l-uffiċċji veterinarji illi jivverifikaw l-affarijiet fil-Stati membri f'pajjiżi terzi u finalment tippreżenta informazzjoni minn eh, ejjun oħrajn. Pal per eżempju rapporti fuq il-negozju eh, tal-agrikoltura rikel u anka komitati fuq il-katina alimentari u informazzjoni illi hija li tinkiseb mill-sezzjoni li mmexxu aħna fl-annes Dan il-rapport jem referenza wkoll għal 12 il-rapport tematiku sottomess mill-Kommissjoni fuq bażi annwali. Dawn huma rapporti dettaljati ħafna fuq kwistjonijiet bħal testi TSB, mart fost annimali, pesticide residues u um, kwestjoni oħrajn. Dan ir rapport huwa mfassal sabiex jagħmel taqsira tar-rapporti li jsiru fuq verifikar mill-Istati membri. U aħna ridna niproduċu taqsira konċiża tal-verifiki kollha li jsiru mill-Istati membri fil-katina kollha elementari. Ibda mill-alfa l-annimali, l benessri tal-annimali, saħ tal-annimali, sa sigurta fil-katina mill-alimentari tal-bnedmin. Sfortunatament, informazzjoni provduta mill-Istati membri fil-rapporti annwali li waslu l-Kommissjoni huma diffiċli ħafna illi tisinhom mod konġunt ma' Eurostat ġifiri il-fera tal-istatistika tal-Kommissjoni għal daqstant itnaħnu ma' Eurostat u anka ma' istati membri. dan sabiex inwaqfu sistema ta' rapportaġġ elettroniku illi faċċili tal-affarijiet u jizgura illi nikkumma din nikkomperaw l-istess ħaġa. Iżda qed tipprova eh, tikkompara eh, affarijiet li huma totalment differenti minn xulxin. U biex immur lura l-introduzzjoni tiegħi għalhekk għandna miri modesti ħafna anka permezz ta' dan rapport. Ma dan kollu aħna nemnu nixtiequ. Hen waslu bidla hawnhekk nixtiequ li dawn naħsbu anzi li dawn ir-rapporti huma utli ħafna meta nippermettu imsiba pal parlament Ewropew l-industrija, l-industrija tal-ikel u l-konsumaturi sabiex dawn kollha jiksbu informazzjoni. Naħseb irridu nagħmlu ċara li bqija tad-dinja sal punt għandna kontrolli riġidi fil-katina alimentari fl-Ewropa. Per eżempju, Ftit huma konxi mill-fatt illi stati membri jagħmlu daqs 8 miljun testijiet għal eh, marda tal-metkaw fl-Ewropa kull sena. Lanqas ma jafu nis li 80.000 testijiet isiru fuq eh, pesticide residues kull sena fl-Ewropa. Iktar minn 600.000 test isiru għal eh, batterji fil-prodotti tal-ikel. U nishtiq ninkludu dan l-informazzjoni kollha fir-rapport annwali ta' kull sena. Għal daqstan bdejna l-proċess se jkun proċess twil ħafna illi jitlob il ftejim u l-appoċ tal-istati membri kollha u l autorizzajiet nazzjonali kollha jinvolvi twaqqif ta' databases segwit ovvjament minn kampanji ġodda ta' testiet fl-istati membri, r riżultati tagħhom se jkunu inklużi fir-rapporti annwali. Dan ifisser illi ma nistawx nistennew rapporti eccellenti fisni li ġejjin. Għal ħafna snin, ovvjament se jkonna niġu bil-rapporti li għanna, u nkunu gburin miħom ukoll. U nafu illi dan huwa periodu twil, u nafu koll il-rapporti prezenti fihom nuqqasijiet nistgħu jiġu kritikati nafu li jistgħu jitjiebu f'ċertu waqsmot nagħmlu l-almu kollu tagħna sabiex dan iseħħ. Ma tajtniex biżet ħin, Signor President, għal stant qed nipprova nżomm l-ħin allokat. Il-President tajt jekk trid aktar ħin, ovvjament tista' tieħu aktar ħin. Għaliex irnexxielna nifrankaw ħin fuq il-punt ta' qabel fil-agenda tagħna. Inti rapporter jisħoqlok eh, biżejjed ħin tajt il-President. Il-rapport tal-Istati membri huma utli ħafna lina. Meta imqabla ma' riżultati tal-Awtoritajiet ta' spezzjoniet Veterinari rapporti eh, tal istati membri jew ta' pajjiżi terzi huma pubblikati fuq il-website ta' DigiSanko. Dan huwa miftuħ għall-aċċess pubbliku u tistaw tikkonsultaw dan is-sit sabiex taraw x'inhi s-sitwazzjoni f'pajjiż individwali. L-intenzjoni tiegħi illum mhijiex li nistigmatizzaw stati membri individwali u noħol u lista eh, fejn għanna dawk li edin l ewwel dawk edin l aħħar mhux din l-idea dawn il kwistjonijiet huma trattati fil-rapport individwali għal kull stat membru. Dal darboħra din informazzjoni hija miftuħa l-aċċess pubbliku. Madana kollu nagħmlu permezz dan rapport u nagħmlu ħaċar il ċertu stati membri għandhom jaġixxu b'aktar riġidità hemm problemi f'ċertu stati membri għal dak xaqsam rispett tal-katina alimentari. u kol nistaw noħol oppressjoni nikdbu it-tri u nħedġu l-istati membri sabiex jaġixxu. It-tieni livell ta' pressjoni huwa Secret Close Procedures u hawnhekk nistgħu nimponu kondizjoni speċifiċi fuq stati membri individwali dak l-għandu xjaqsam ispezzjonijiet ta' ċertu tip ta' prodotti. Finalment, l-iktar punt ibes għanna proċeduri legali bħal eh, proċeduri ta' ksur. U aħna manni lebda bizza li nużaw dal proċeduri proċeduri ta' infrazzjoni u fil-prezent għanna xi design proċeduri għadin pa' daw 65 minnom fuq uh, eh, liġiet uh, eh, komunitarji li jitlu fil- fil-liġi nazzjonali u għamnek qed nitkellmu fuq infrazzjonijiet ta' leġislazzjoni komunitarja illi tista' perikola, il-saħħa ta' pjanti jew annimali jew benessiri tal-annimali jew ovvjament il-benessiri u s-saħħa tal-bnedmin. Għal daqstant qed nużaw ir-riżultati tal sol kollu tagħna sabiex niksbu din il-mira U aħna determinati ħafna f'dak li qed nagħmlu kif tafu ċertu stati membri dejjem ikaxkru saqajhom u noqgħod insemmi min huma. Ma dana kollu li rridu nagħmlu li niżguraw illi dawn l-istati membri jibdew jaġixxu sabiex niżguraw aktar sigurta fil-katina alimentari. Xtaqt ukoll ngħid illi l-uffiċċju ta' l-ikel u affarijiet veterinarji iwetta da' 250 ispezzjoni fis-stati membri u f'pajjiżi terzi kif tafu. Nofs daw l-ispezzjonijiet ikopru importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Ħafna miżjarat isiru f'pajjiżi terzi, nifisom imma nagħmlu wkoll verifiki fuq il-konfini, fuq il-frontieri fl-Unjoni Ewropea dawn huma audits li jiffokaw fuq l-importazzjoni ta' prodotti mill-annimali, prodotti mill-pjanti minn pajzi terzi u 50% tal-ispezzjonijiet ta' zjarat ta' ispezzjoni jisiru fl-Istati membri u 50% l-oħra f'pajzi terzi. U fuq Pajjiżi terzi ovvjament tistaw taraw ir-riżultati dwarhom dal-pajjiżi fil-sit elettroniku. Dan kien ir rapporti għaj, grazzi ħafna għaddu għas-Sinjura Rod Berendt. Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, als ich gestern nach Brüssel gereist bin, dass das heute ein Dagmar Rot Meta ġejt fi Brussel dal lumar wara nafsinhar ma mmaġinajtx li ħadd l il-wara it tiegħi. Meta ħares lej l-aġenda provajt insib ir-rapporti kollha U sibċi sorpriżi wkoll. Jiena kent fil-membru fil-Kumitat tal-BSC u Sur Pudile kien diplomatiku ħafna f'dak li qal kif ħafna drabi jiġri Jiena ħankun inqas diplomatika. Ikolli nistqar illi ma rajtx il-rapport mill-uffiċċju Irlandiż. Ma dana kollu nixtieq inkun naf figuri preċiżi fuq kemm saru verifiki fl-Istati membri għall-iman u wkoll xtaqt inkun naf x'tib ta' informazzjoni qed nisiltu mill-Istati membri nirrispetta l-fat illi Is-sur Pudile ma jishtiq xi ponta sobaħ. Xtaqtu jagħmel dan imma nirrispetta l-għażla tiegħu. Il-verifika flicker hija ħaġa leġislazzjoni dwar dan. Verifika fuq prodotti li kellu iġeni fl-Stati Membri li jistabilixxi kemm għandu jkollu monitor stat membru ma ħafna drabi dawn l-obbligi jiġu traskurati mill-istati membri għal-dastant nixtieq rapport li jkunx kemm xejn iktar ibes li juri fejn huma nuqqasijiet. Qed nitkellem fuq nuqqasijiet ehm, reali hawnhekk nista' nimmaġina gvernijiet fl-Unjoni fejn hemm problemi u reġuni fejn hemm problemi wkoll u nixtieq li dan nara fuq l-iswed. Rapport huwa dokument interessanti ħafna imma għad għadu iqan għal xi mistoqsijiet u xtaqt illi ikun iktar ċar bil-figuri għal dawk li ma tantx jifmu f'dan is-suġġett u li huma interessati fih nirrikmanda dan ir-rapport li huwa rapport interessanti jiena ġana ħafna u eh, xtaqt randaj nara l-figuri forsi sur Pudire ikoll opportunità jgħidilna kemm kien hemm verifiki, kemm kien hemm checks, kemm kien hemm stati membri illi ma produċewx rapport, kemm minnhom għamlu rapporti iħzina u kemm stati membri qegħdin jobdu l-obligi. U x'inhuma r-riżultati bleffi u bħalissa? imma forsi dan nista din l-informazzjoni li nista nikseba permezz ta' diskussjoni bilaterali ma' Sur Podile. Is-Sinjura Paulsen issa. Fru ordförande och fru Roth Berendt var eh, föredragande för TSE-komplexet. Grazie ħafna, Signora President. Niftakar żmien meta kont rapporter fuq prodotti tal-ikel, verifiki fuq prodotti tal-ikel għal santina familjari ma' suġġettu dan il-rapport u d-dimna kif għalet il-Sinjura Rodberint huwa rapport illi ma tantx tin informazzjoni rigward ta' dan. Imma jista' jkun kif qalet is-Sinjura Rodberint illi wieħed ma jistax jagħmel tant paraguni kif suppost qed nitkellmu fuq affarijiet differenti hawnhekk imma f'termini ta' sigurtà flikker għandu jkun hemm verifiki għandu jkun hemm monitoraġġ jekk tassew irridu s-sigurtà hemm bżonn ikollna garanzija li l-verifiki qed isiru kull imkien fl-Unjoni fuq livell adattat. Niftakar fil-Kumitat għall-Agrikoltura fejn konna nitkellmu kontinwament fuq kompetizzjoni minn pajjiżi terzi. U dan il-kunċett huwa fundamentali, fundamentali għal bdiewa u għall industrija tal kelli jkun hemm ċertu livell ta' sigurtà, sigurtà ġenwina u li hija żgurata. wieħed jista' jissimplifika s-sistema ta' rapportaġġ, wieħed jista' jissimplifika l-mistoqsijiet li ser nistaqsu għal daqstant jissimplifika r-risposti. Din tkun ħaġa tajba, men punti ieħor illi kont ġaqet inqajjem sitt snin ilu. U l-fatt li hemm bżonn ikonna valutazzjoni ta' riskju meta nara l-affarijiet fid-dinja reali, nara illi valutazzjoni ta' riskju hija ħaġa kemm xejn soġġettiva f'pajjiżi rajna illi nisa ma jistawx isajru kekiet id-dar jihduhom il-knisja u jiservuhom mal-kafe fil-coffee mornings Tajna l-periklu f'dan kollu, imma dan mhuwiex permess iktar. Hemm l-idea wkoll ta' pjan B li jkun ukoll inkluż fir-rapport u jiena kon naħseb li din ħaġa tajba. U meta adottajna il-leġizlazzjoni fuq sigurtà fl-ikel fl-2004, Rajna paniku sħiħ fl-Ewropa. Jista' jkun illi eżaġerajna kemm xejn dak iż-żmien. U forsi issa irridu nerġgħu imorru lura u nitra tal-kwistjoni tal-proteini, għanna nuqqas ta' proteini fl-Europa, ma rridux imorru lura għal kannibalizmu. U ovvjament ma rridux nagħtu alf li jinkludi proteini tal-annimali mod partikolari minn ħnieża l-annimali oħrajn, imma għandna mmorru lura għal kwistjoni ta' l-użu jew le ta' dan it-tip ta' alf. Grazzi. Grazzi ħafna, Sr. President, u grazzi l-Komissjoni napoġġa il-kommenti tal-kollegi. Naħseb li jkun tajjeb li nisimaw li mux lessi nitkelmu fuq stati membri, nitkelmu fuq fejn huma problemi reali, li ma prodotti ta' li kellet nitkelmu dwarhom, niċċaraw dal-punt. Itħassib tiegħi fuq kontrolli pal per eżempju fl-Irlanda kena kasta ta' kontaminazzjoni ta' dioxin u ma kienx iseħ dan li kellna proċeduri kif suppost. U għanna bżonn valutazzjoni ta' riskju azzjoni wkoll. Il-mistoqsija tiegħi i kemm is-sistema ta' kontroll tagħna qed taħdem hija din valutazzjoni reali ta' problemi fl-iġene, fis-sigurtà, fuq da' kwestjonijiet kollha illi tkellimna dwarhom u brabta' mal-kommenti ta' Signora Paulsen fuq pajizi terzi u verifiki f'pajizi terzi qed namlu l-istess tip ta' spezzjonijiet għal li kelli nimportaw meta qabla ma li kelli nipproduċu fl-Unjoni Ewropea dan ikun unkli wkoll għalina ikun unkli kuna valutazzjoni fuq dan il-qasam ukoll ma tajjeb naraw li huma l-problemi reali. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Klass. Grazie ħafna. Sigurta fliker hija kwestjoni sensittiva ħafna. U ma tistax, ma tistax ikollok figuri u figuri biz dan ir-rapport. Ma naħsibx li huwa tajjeb li taqbad u tiġbor informazzjoni biss, immandu jkun hemm ukoll valutazzjoni dettaljata U parti minn dan għandu jkun li nistaqsu l-Kommissjoni per eżempju sabiex naraw ukoll kif taħdem pakket dwar flessibilità fl-ġejna kemm hemm flessibilità fl-ispezzjonijiet fuq naħa suppost ikun hemm iva, imma fuq naħa l-oħra l-awtoritajiet ta' ispezzjoni għandhom bżonn sigurtà legali. Għal stant mill-li nista' nifhem jien hemm livell ta' flessibilità ma kif se tiżgura sigurtà legali għall-uffiċċji lokali fuq il-post. L-Onorevoli Clinton, grazie ħafna s-sunira President, għanna bżon aktar informazzjoni dettaljata u nishtu kol dettalji fuq konsekwenzi tal-verifiki. Pal per eżempju, dan s-sajf fl-Stati Membri Ewropej, kena l-kas fejn sibna. il-kollettivazzjoni tal-patata Amadea li tinkludi GMOs kienet qed titkabbar il-patata flora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 L-ewwel nett biex inwieġeb is-Sinjura Rod Berend. Kemm hemm stati membri li wieġbu. Wieħed għadu ma wieġibx mill-istati membri fuq l-eżerċizzju tal-1000 ta' sena 2000. Wieħed diġà ħafna. U fl-2008 diġà kellna rapporti kontrollati għal dik is-sena u żgurajna li l-istati membri kollha kienu wieġbu L-ewwel darba li kien dan l-eżerċizzju kien fl-2007 fil-fatt. Palmettilkom ma kienx perfett, xejn minn dan, dan fuq u l-pjanijiet tagħna huwa li ntejbuh. Biex uwieġib is-Sinjura Paulsen. Hemm punt li qed jirrepeti ruħu bosta drabi u nixtieq niċċaraħ torti li, na, li jisiru id-dar għal beħ biex ikunem il-karita. Dan ovvjament ġi esklus mill-pakket ta' liġene apposta sta' l-autoritajiet nazjonali li jiddeċidu fuq din il-ħaġa. Iżda mhux kompetu tiegħi li inwieġeb u ngħidilkom jekk ix xi ħaġa tajba jew xi ħaġa ħażina. Li in-nannit u l-miqit id-dar jagħmlu l-kejkijiet biex jinbijaw mbagħad fil-knisja. Forse l irġilet jamlu għamdan, dan, mhux forse ħafna, iżda iva, forse kien hemm diskriminazzjoni ta' sessi li jiddispjaċini li mort nsemmi hawnhekk. Din hija kompetu tar regolament nazzjonali għalhekk eskludajnija għaliex ħassejna li l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali kienu aktar mm, kompetenti f'dan ir-rigward. Nafu li xorta waħda kulħadd għandu bżonn lajnuna u għalhekk irridu nimxu l-qoddim. F'dak li għandu x'jaqsam l-ikel bil-proteini qatt mu ħanaddu jew niproponu xi ħaġa li twassal għall kannibaliżmu U jekk ħajkun hemm dan l-ikel bil-laħam bil-proteini li jrid jiġi awtorizzat mill-ġdid, mela tistgħu sserħu raskom li aħna mhux qed nippjanaw li nerġgħu morru lura għal kannibaliżmu. La issa u laqas fil-ġejjieni. Issa diossina fil-laħam tal-majjal fl-Irlanda. Kien hemm monitoraġġ ta' dan il-laħam tal-majjal u rajna li kien hemm użu ħażin tad diossina kien hemm użu ta' diesel li kien kontaminat bid-diossina biex inixxef il-ħobs u permezz tal-monitoraġġ aħna sibna dan il-fatt. Kieku ma kienx hemm monitoraġġ kieku għadu għaddej l-istess pressi u kellna ħafna tħassib mal-Gvern Irlandiż mal-assistenti tagħna u permezz ta' dan ix-xogħol rnexxina nieħdu miżuri stretti ħafna. Fi żmien sitt xhur fil-fatt neħħejna dan il-ħam tal-majjal minn fuq is-suq. U kien grazzi għal monitoraġġ nixtieq intenni. Issa l-GMOs u l-flora u l-patata flora li semmiet. Tħanna f'kuntat mal-BASF, il-kumpanija konċernata, biex naraw kemm hija kbira din il-problema. Biex jekk kien hemm patata awtorizzata mħalta ma' patata bil-GMOs li mhix awtorizzata ikon evidenza jew ta' dan u BSAF qed jingħad li hemm bejn 200 u 250 tonnellata ta' din it-tip ta' patata li semmejtu. Dawn jekk huwa l-każ ħajin erdu kompletament u mhux se jgħaddu ovvjament lill-industrija għax ma tafu dawn il-patata in flora bil-GMOs mhux tajbin għall-konsum tal-bniedem. Fihom ħafna lamtu, fihom ħafna prodotti sekondari li mhux tajbin għal eh, bniedem, forsi tajbin għall-alf iżda mhux għal bniedem żgur. Kien hemm ħafna kontaminazzjoni anke fuq il-livell aktar baxx u laqqas wieħed fil-mija minnhom mhux se jitħalla. Għan irdu għam kolla, misa għallu għam jitlu fil-katina tal-ikel, katina industrijali u nkella katina tal-alf. U għan segwu dan mill-qrib ħafna, kooperazzjoni sħiħa ma l-autoritajiet svedizi. Fil-fat dawn l-autoritajiet kienu fuq il-post u kena kooperazzjoni tajba maħħom. Fl-axħar nishtiq nalaq dwar il-punt li semmu bosta kollegi dwar il-pajizi terzi Aħna staw ngħidulkom li l-pajjiżi terzi l-prodotti tagħhom huma soġġetti għal spezzjonijiet fuq il-post f'dawk il-pajjiżi li jisportaw prodotti tal-ikel li huma riskjużi. Aħna nifukaw fuq dawk li huma ta' oriġni eh, mill-animali, pal per eżempju prodotti tal-ħalib, l-asel, ecc. għaliex hemm iktar sogri għal konsum tal niedem u anki għal saħħa tal-annimali. U għalhekk dawk li aħna nqisu li huma ta' priorità huma dawk li għandhom l-aktar riski u nagħmlu aktar spezzjonijiet fil-pajjiżi terzi dwar dawn. Iktar milli qabli ma dawk il-prodotti ta' nqas sogru bħal pereżempju t-sokkor minkejja li nimportaw ħafna sokkor minn pajjiżi terzi. Għalhekk nagħmlu kontrolli, spezzjonijiet fuq il-post u konna missjonijiet apposta ta' verifiki biex fl-istati membri naraw li kunem kontrolli anki fuq il-frontieri li jisiru skont ir-regoli. U mbagħad dawk il-prodotti li jiġu permessi fuq is-suq nistgħu ngħidu li jkunu 100% kontrollati meta mqablin ma' dawk l-affarijiet li nipproduċu aħna stess fl-Unjoni Ewropea. Dan tistgħu taraw mill istatistika dwar sistema bikrija ta' twissija fuq il-prodotti tal-ikel u l-alf. Il-maġġor parti tal-twissijiet ġejjin minn prodotti importati minn pajjiżi terzi. Ikun hemm ħafna verifiki u jekk ir-riżultati ma jkunux sodisfaċenti l-prodotti jerġgħu jintbagħtu minn fejn ġew. Forsi dawk il-pajjiżi li ma kinux daqshekk ħarsu l-affarijiet daqs kemm ħarsu maħna. Sa l-aħħar tal-2010 għandna nipproduċu rapport fuq dawn il-prodotti eh, importati u l-kontrolli tagħhom u anke l-kontrolli fuq l-annimali u l-pjanti. Imbagħad ikun hemm lokal dibattitu flimkien magħkom u mal-kumitati oħrajn tal-Parlament Ewropew sabiex bekk naraw kif nistgħu nsaħħu narmonizzaw ntejbu dawn il-kontrolli f'pajjiżi terzi. Hemm moqsma li huma nqas armonizzati u hemm inqas monitoraġġ fihom. Huma oqsma binqas sokru iżda xorta waħda nixtiequ nagħmlu studju tal-prodotti is-sogri u l-prodott u l-pajjiż tal-oriġni minn fejn ġej il-prodott biex bekk nkun nistgħu nagħmlu profili tar-riski u naraw eh, kemm għandna bżonn intensità ta' verifiki fil-frontieri. Ovvjament, il-prodotti briskju ħajkollhom evalwazzjoni tagħhom il lefsa u l-kriteri tal-pajjiżi terzi jiġu kriteri tal livell xjentifiku, dan iktar huwa għandu xieqsam ma' livell politiku, iktar mill-li maħħa Nafu li hemm pajjiżi terzi li huma ekwivalenti panna, dak li għandu xieqsam is-sigurtà tal-ikel, iżda hemm oħrajn li għadhom lura ħafna, sfortunatament u għalhekk xtaqt ngħid il-kumitat tagħkom li sal axar ta' din is-sena intom il-Kunsill Ewropew għandkom tirċivu rapport fuq dawn il-prodotti importati ġej mill annimalu mill-pjanti. Grazzi. Issa naddu għal punt numru 11 fuq l-agenda rikonoxximent tal-agrikoltura bħala struttur strateġiku fil-kuntest tas sigurtà tal-ikel. U għanna sur Berlato bħala rapporter jekk jogħġbok, jekk tixtieq titkellem. Grazzi President, l ebda dubju li s-sigurtà tal-ikel hija ħtieġa importanti ħafna minn kulħadd u tenata priorità politika minn naħat l-Unjoni Ewropea. Bħal per eżempju ġen il-baqar, il-BSE, il-merkurju fil-sajt, l-skambi u l-kontrabbandu waslu biex iżidu ħafna kuxenza fost il-konsumatur li qed tolbu li jkun hemm aktar kwalità, iktar tipiċità u aktar prodotti siguri. Ma rridux naħbu l-fatt ukoll li t-talba ta' prodotti tal li kellet komplet tiżdied u ħad komplet tikber dejjem aktar meta naraw pereżempju stima tal żida fil-popolazzjoni tad-dinja naraw li hemm 40% ta' żida sal-2050 u l-irdupjar ta' talba ta' prodotti tal-ikel sa' l-2050. Aħna naħtiġa lek li natu tweġiba għal min għandu l-possibilità li jażel iżda anke dawk li m'għandhomx dan l-lussu li jiddeċidu. Min għandu l-possibilità li jażel ifittex prodotti ta' kwalità aktar olja u ta' aktar sigurtà. U diffiċ li ħafna li dawk li għandhom il-possibilità li jażlu jiddeċidu li jiffrankaw il-flus għaskapitu tas-saħħa tiegħu u tal-familja tiegħu u diffiċli ħafna li għamel dan speċjalment fi prodotti tal-ikel. Hemm ukoll konsumaturi ftit minnhom li jażlu din it-triq iżda anki għal dawn aħna rridu niggarantixxu li jkun hemm standard minimu ta' sigurtà tal-ikel u anki kwalità ta' sigurtà tal-prodotti. Is-sigurtà tal-ikel huwa dritt tas-saħħa u dan nistgħu niggarantixxu permezz ta' tarif tajjeb anke permezz ta' traċabilità u ta' tikketjar tal-prodotti tal-ikel. Il-bidja u l dan is-settur għandu rwol importanti fid-difiża tal-ambjent, speċjalment jekk inqisu li l-imprendituri u l-industri u l-bdiewa ma jagħmlux dawn l-affarijiet bħala lussuż da bħala ħtieġa u għalhekk irridu nipprattikaw l-affarijiet li ngħidu. Il-kwalità tal-ambjent huwa importanti ħafna fil-sigurtà tal-ikel u tal-prodotti tal-ikel. Il-kriżi ekonomika li għaddejja minna l-Ewropa u dinja kollha titwassal biex l-istituzzjonijiet komunitarji waslu għal fondi għal bidja u jagħtu investimenti wkoll għas-sigurtà ta' ċittadini, anke permezz ta' kontrolli adattati li jkun jistgħu jaraw li jkun hemm rispett tar-regoli fis-seħħ. Il-proposta il proposta ta' bozz ta' opinjoni li qed niproponilkom hija proposta miftuħa li tilqa ukoll il-proposti u l-kontributi u s-suġġerimenti minnaħa tal-kollegi li ħan iltaqa' magħhom ħan diskuti magħhom bir-reqqa u ħanuża l-suġġerimenti tagħhom biex nlaħam il-proposta tiegħi. Grazzi. beaucoup. Alors, Je commence par les shadow. Euh... Grazie Hafna. Nibdow bi shadow reporters. is Pirillo. Sì, io sono italiano, l'ho detto. Jena Taljan għattilkom l darba fil-kamra, jena jisemni Pirillo u mux Pirillo. Għalix Pirillo huwa Spanjol biex niċċajta ovvjament imma għall-inqas iċċarajta darba l dejjem l president issa jsejjaħ li Pirillo kif jisimni. Memx problema. Grazzi President. Nirringrazzja lil kollega Berlato għal rapport tiegħu għaliex jurina fiċċar affarijiet interessanti ħafna. Li konna ċertezza fis sigurtà tal-ikel tal-popolazzjoni tad-dinja u tas sigurta tal-ikel dawn huma sfidi ewlenin għal bidja u mhux biss fuq livell Ewropew iżda anke fuq livell globali huma sfidi li nistgħu nerbħuhom biss jekk inqisuhom u norbtuhom waħda mal-oħra. Jekk min naħat naraw li hemm żieda fil-domanda tal-ikel u din ħad iżdid fl-20 ta' snin li ġejjin u għalhekk ħajkun hemm meħtieġa li jkun hemm il-sigurtà tal-ikel, fl-istess ħin rridu naraw li din il-ħtieġa timxi bl-istess rata ma' sigurta tal-ikel. Stimi tal-FAO jgħidu li sal-2050 il-popolazzjoni dinjija ħatgħaddi minn 7 sa' 9 biljun ehm, ċittadin u d-domanda tal-ikel se tiżdied speċjalment fl-ekonomiji emerġenti. Minħal oħra, dak li qed tajt l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa qed timxi f'din id-direzzjoni għas-sigurtà tal-ikel. Dan WHO huwa l-aċċess tal-ikel b'saħħtu sigur u li jkun bnin. Għalhekk l-Unjoni Ewropea tittamel tiċċerta li dan iseħħ ukoll permezz tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Irrid ikun hemm sigurtà tal-ikel u anki kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell globali. Ma nistgħux noqogħdu nassistu ma nintervenux fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni eh, ta' regolamentazzjoni u fir-regolamentazzjoni nieqsa jew fl-standards mhux bħal tagħna meta mqabli ma' pajjiżi oħrajn. Meta naraw il-globalizzazzjoni tas-swieq, speċjalment dawk tal-prodotti tal-ikel, naraw li hemm ħtieġa li jkun hemm aktar sigurtà tal-ikel mhux biss fuq dak li jiġi prodott, iżda anke fuq dak li jiġi kunsmat fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk l-Ewropa titkollha aktar monitoraġġ u tapplika l-reċiproċità tar-regoli biex bekk nkunu nistgħu nilimitaw id-dumping soċjali li taddi minnu l-Ewropa. Fi kliem ieħor, fid-dibattiti li għadhom għaddejjin fuq il-politika agrikola komuni ma nistawx nqogħdu ngħidu biss li dan għandu saħħaħ il-prodotti tal-ikel u sigurtà tal-ikel. Iżda jeħtieġ li jkun hemm qafas Ewropew ta' regolamentazzjoni li permetti li nsaħħu s-sigurtà tal-prodotti tal-ikel li jiġu konsmati fl-Ewropa iżda globalizzazzjoni twassal biex ikonna aktar attenzjoni għal regolamentazzjoni ta' sfiq finanzjarji u spekulattivi li qed ikollhom impatt kbir fuq ir-rati ta' sigurta tal-ikel u tal-ħazna tal-ikel dinji. Għalek nħoss li dibattitu li għaddej fir rigward is-sigurta tal-ikel u l-ħazna tal-ikel ma tistax ma tħares reperkussjonijiet fuq l-ambjent biex bekk ikonna aktar impetu fir rigward il-bidja biologika fejn jeħtieġ li jkun hemm aktar għarfien fil-pajjiżi li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk irridu naraw l-effetti li ħajkun hemm fuq tibdil fil-klima, x'effetti ħajkollha fuq il-bidja u biex nagħmlu dan rridu nsaħħu r-riċerka. Għal dan l-an jiena nħoss li nistgħu nagħtu għajnuna permezz ta' appoġġ lill bioteknoloġiji dawn huma tekniki li permettuna li konna sigurta ola fil-ħazna tal-ikel iżda jippermettu wkoll li nużaw anqas biex fil-bidja biex bekk dan ikollu effett aktar ta' vantaġġ għall-bidja Ewropea. Grazzi, Sur Pirillo. U xek, Pirillo jismek. Tajja issa. Issa, Sur Uġas. Mikrofon għal-kellim. Grazie, Corin. Grazie, Corin. L-evalwazzjoni tiegħi fuq l-opinjoni li l-Onorevoli Berlato fassal u spjeganna ftit ilu jibda fuq it-talba ta' integrazzjoni u qal li hija opinjoni miftuħa. Iżda jiena nemmen li rridu nagħtu kontribut sabiex l-laħmu nsaħħu dan din l-opinjoni. Hekk kif għamel l-Onorevoli Pirillo u ta' kontribuzzjoni għal dan u validu. Jekk nidħlu f'din il-perspettiva u għalhekk qed jintlaqgħu is-suġġerimenti min-naħa tal-partijiet politiċi l-oħra, l-ALDE l-grupp tiegħi qed jipproponi b'mod ġenerali li fid-dokument irridu nitrattaw ir-rwol tal-bidja li fil-fatt imbagħad ma narawx fiċ-ċar fil-temi ambientali li huma responsabilità ta' dan il-kumitat. U għalhekk dawn għandhom jkunu indirizzati biex bekk ikonna bidja li tkun kompatibbli mal-ambjent li tkun tista' timxi fil-lanijiet ambjentali li għandna li tippermetti li tipproduċi prodotti tal-ikel b'saħħithom bnin biex bekk ngħidu li l-ħarsin tal-territorju u tal-bidja qed jimxu fl-istess bl-istess mod. Jiena naħseb li hija ħasra u żball, pereżempju li fil-opinjoni m'hemmx referenza għal PAK, il-Politika Agrikola Komuni. Ġifieri aħna rridu ndaħlu dak li suppost jaqa fir-riforma tal-PAK mill-perspettiva tagħna. U nħoss li għandu jiddaħħal ukoll fl-opinjoni referenza għall linji gwida tal-faw. Huwa dmir tagħna li dawk il-linji gwida li aħna nħossu jimxu fid-direzzjoni li aħna nixtiequ dawn għandhom jindaħlu. Imbagħad fir-rigward il-paragrafu tnejn rridu nsaħħu dan il-paragrafu rridu nagħmlu wkoll emenda li tirreferi wkoll għal kriżi ekonomika li dejjem bħalissa. Il-kriżi tas settur tal-bidja bħalissa fl-Ewropa fl-opinjonijiet differenti. Fir-rigward il-paragrafu 3 mbagħad rridu najdu koll undaħlu li minn dal axħara approvajna żewġ rapport, rapporti fil-Parlament Ewropew fil-rigward il-ftejemiet tal-settur tal-kumpanija l-kbar tkellimna fuq dan fuq din l-opinjoni u anki r-rapport buve tħanna fid-dettal fuq dawn it-temi u għalhekk nistgħu nerġgħu ndaħlu dan it-tip ta' argument u tennejna wkoll l-inkjesta fuq distribuzzjoni kbira. Dawn huma punt importanti iżda nemmen li rridu ikonna approċċ kostruttiv għal dan għal din l-opinjoni, mhux opinjoni negattiva biss. U għalhekk nilqgħu il-paragrafu seba' lu nħossu li rridu kunem aktar bilanċ fir rigward is-sigurtà tal-ikel u konservazzjoni. Fl-aħħar, nemmen li dan jista' jwasal punti di differenti, iżda skonti emenda fuq ir-rwol tal-GMOs tal-GMOs eh, irridu ngħiduh fiċ-ċar. Mhux kulħadd jaqbel iżda jien nemmen li għandna rresqu emenda f'din id-direzzjoni. Eh, Monsieur Ferreira. Is-Sur Ferreira. Zammux iktar minn 3 minuti. Tidux iktar minn 3 minuti. Grazzi, Senjora President, l-ewwel nett Jien nixtieq nirringrazzja lir rapporter l shadow rapporters. Naħseb li kien hemm ħafna punt importanti li għamlu hawnhekk anke kelli ma qabli żidu punti oħrajn tagħhom li jistgħu jiġu miżjud hawnhekk. Minħabba li għandi ftit ħin ħnifoka fuq żewġ u tliet punti li nħoss li huma l-aktar importanti. L-ewwel net is-sigurtà tal-ikel u l-kriżi ekonomika il-sigurtà ta' provvista u l-volatilità tal-prezzijiet. Rridu namlu possibbli li wieħed jagħmel spekulazzjoni fuq il-prezzijiet tal-ikel. Hemm sensiela ta' strumenti disponibbli llum li permettu li jkun hemm spekulazzjoni u dan waslu għal volatilità fil-prezzijiet. Kien hemm numru ta' suġġerimenti biex morru l lin mill-istrumenti finanzjari li jippermettu din spekulazzjoni iżda għalissa xejn ma nbidel. Qed nitkellem dwar id-derivattivi pereżempju li jagħmluha possibbli li jkun hemm spekulazzjoni fuq il-prezzijiet tal-ikel. U dawn jistgħu joħolqu sitwazzjonijiet soċjali perikolużi ħafna palma rajna ġimgħat ilu f'Mozambik pereżempju. U għalhekk spekulazzjoni tal-ikel il- tittiqa għal kollox fuq prezzijiet tal-ikel. Issa fir rigward il-prezzijiet tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel. Is-sigurtà tal-provvista tal-ikel tfisser li il-kummerċ internazzjonali irrid jiġi organizzat fuq komplementarjetà flok fuq il-bażi ta' kompetizzjoni bejn il-produtturi u l-prodotti. Dan u koll għandu jiġi rifless l-opinjoni. Mbagħad punt ieħor. Il-pak iva kif semma dan għandu jiġi meqjus aħjar hawnhekk. Hemm tnaqqis fil-diversità tal-ispeċi tal-annimali u ta' xejjex u dan ifisser li l-bażi ġenetika tal-likel għal-bniedem qed jonqos u rridu nagħmlu tajjeb għal dan il-proċess. Il-pak mod partikolari kontribwixxa għal dan it-tnaqqis fil-biodiversità kemm tal-annimali kif ukoll tal-pjanti li il-prodotti tal-ikel li konsma l-bniedem jiddependi tant fuqhom rridu li konna varjetà reġjonali, hemm ukoll prodotti reġjonali speċifiċi u neħtieġu nifitaw li mmorru li lin minn dik il-loġika li jkun hemm kompetizzjoni bejn prodotti. Imbagħad fir-rigward il-sigurtà tal-provista din hija marbuta ma' sovranità tal-ikel. M'hemmx dubju ta' dan. Hemm stati membri anke f'dan dan unjoni Ewropea li għandhom zbilanċi kbar fir-rigward il-bilanċ nutrizzjonali tagħhom din hija xaġa li rridu nittrattaw ukoll. Sovranità tal-ikel hija marbuta mod sfiq mal-sigurtà tal-provista tal-ikel. Irridu morru lil lin mill-modelli tal-esportazzjoni rridu nifavorixxu li jkun hemm konsum baxx u produzzjoni tajba. Żewġ minuti għal l-erba' kelliema li fadal. Kull wieħed. Issa, Sinjura Berendt, Mbatt Krista Klas, Arsenis fost oħrajn. Għaw, għed nitkellem Paradas Sabu li huwa rapporter fil-Kumitat Agri, iżda kienet edawn eh, l-ħin kollu kalla titlaq u tmur fl-aeroport. Niskuża ruħi għalija. Fisema, nixtieq ngħid li tilqa' il rapport tas-Sur Berlato taqbel ma' tentattiv tiegħu li ħares il-problemi ambientali bħal pereżempju tawir tal-ħamrija, telfa tal-biodiversità u niżguraw li jkun hemm is-sigurtà tal-ikel. Dawn huma idejat tajbin u tixtieq tappoġġhom ukoll fil-Kumitat Agri. Iżda, tisħaq ukoll li forum differenti tal-bidja jippermettu li jkun hemm użu sħiħ tal-LEI e disponibbli u dan waslu li jkun hemm aktar sostenibilità u titlob li l-pak tiddaħħal u tippermetti li jkun hemm din il-biodiversità. Fir rigward il-biofuels li jiġu prodotti mill-biomassa, dan kollu effett fuq l-oċoħ tar-raba, speċjalment dawk li ma jittiklux u dawn qed jinħlow. Irridu nisqu dan u tinsisti wkoll li l-prodotti importati minn pajjiżi terzi li mhumiex eh, ħarsu l-ambjent għanna naqsu l-użu tagħhom. Tajtu koll li rridu nħedġu il-bidja organika u il-kabbir organiku għaliex hemm ħafna benefiċċji tal-prodotti organiċi u ta' tkabbir organiku għaċ-ċiklu tal-ħajja. Naħseb li għat il-punti ewlenin, niskuża ruħi għal darbohra fisima u terġa' tkun hawn fostna u tkun tista' tressaq l-emendi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinja Klass. Grazzi ħafna, nishtiq ringrazzi f'Sur Bellato għal dokument bellezza li tagħna. Paġna waħda u mara tal-punt. Nasab li ta' min niftakar din huwa opinjoni għal Komitat tal-Agrikoltura ma' fejn nerġgħu nibdew l-affarijiet mill-bidu smajt kull tip ta' suġġerimenti, ma dawn ħajwaslu għamijiet ta' emendi li nistaw nevitaw. Għalek naħseb illi rridu naħsbu daqxejn fuq li għadin namlu bħala xoll li komplementa dak li qed jiġi fil-Kumitat tal-Agrikoltura u l-Ewropa għandha pjuttost fortunata fil-klima u tista' tipproduċi ħafna milika teħdiċ id-dinja u naħseb din hija ħaġa tajba ħafna speċjalment fil-kuntest tal-agrikoltura integrata. F'paragrafu 3 um, referenza għal prodotti tal-ek li jridu jkunu affordabli għal Konsumatura, hawnhekk forsi faċli li wieħed idaħħal il-kunċett li produtturi jridu jitħallsu prezzijiet adattati. Kollegi l-oħra semmew punt ieħor li għandu x'jaqsam ma' xejjex fi żmienhom u reġjonali. Din hija ħaġa li n-nies iridu jkunu aktar konxi minna tajjeb li nedukaw lil konsumaturi għax dan ikun svilupp tajjeb ħafna. Fil-qosor kemm jista' jkun. Nixtieq nappoġġa wkoll il-kummenti ta' Sinjura Rosbayer fisem tutjena sarbu. Rrit ngħid iva mela. Instemma smajna illi kien hemm kontra prezzijiet. Issa li l bżiza ta' nazda u l-propjetà infaqaw. Qegħdin issa nigranfaw ma' djuni nazzjonali prezzijiet alimentari u għalhekk Fl-2008 kanna l-ikbar produzzjoni ta' ċereali, mbagħad kanna l-kriżi ta' ċereali. Ħaġoħra, it-telf tal-proprjetà, drittijiet tal-proprjetà fuq iż żrira din hija xi ħaġa magħrufa Nafux ġara fl-Indja minħabba l-GMOs. il-bdiewa adattaw zraraħ għall-ambjent lokali u bdew jużaw zriraħ GMOs li jkunu iktar produttivi ma spiċċaw kellhom jixtru il-fertilizzant imbagħad. U spiċċaw nefqu żett flus, din hija ħaġa importanti ħafna. Iridu nħarsu l-aċċess ħieles għaxin kalla nispiċċaw b'ħafna kriżijiet tal-ikel. Is-Sur Nicholson, grazzi ħafna fil-qosor niprofa jina nilqa rapport u nasab il-sigurtà tal-ikel hija ħaġa li qatt ma tista' tigarantixxi tixtieq kemm tixtieq dan jgħadem realtajt tal-ħajja għalak irridu nkunu attenti ferm biex niċċertaw il-provvista futura. Però irridu noqdu attenti illi ma nitħluġu ma fi kwistjoni ta' sikurità tal-ikel. Il-kwistjoni l-oħra hija l-volatilità tal-ispejjeż, di laqas ħaġa faċli għaliex Jekk trid li kollok provvista tajba tal-ikel fi prezzijiet raġonevoli, Allura rrid ikollok tistudja produzzjoni ma titħares ukoll element tal l-agrikoltura jista' jkollok pereżempju nixfa jista' jkollok arar u ħadd ma jista' jagħmel xejn u jileġisla biżejjed biex iħares il-bidja minn dawn l-affarijiet. Għalek, realtaj, illi nibqa nitkalmu fuq il-prezzijiet għaw, imma jekk nżommu prezzijiet baxxi ħafna, il-produtturi spiċċaw m'għamlux lant. Għax eh, ndaħlu ċirkustanz jista' jkollhom ċirkustanz ma konna l-ebda kontroll fuqhom, leġizlaw u Ma insomma, ma sabġa la fejt ma għawnek dan il-rapport. Ma rridux nirregolaw iż-żejjed u nispiċċaw inkaċċu lil nfusna missu u din hija waħda mill-perikli li qegħdin niffaċċjaw. Grazzi ħafna sur rapporter jekk jogħġbok fil-qosor minnaħa tiegħek. M'għandniex ċans nieħdu iżjed kellima. ċan għamlu bad blaħar rapport, jek trid tkellem imma 30 sekonda. Fil-qosor, ili li għat li niskellem, nishti nisħaq dan il-punt. Għadin inħawdu s-sikurta tal-ikel ma s-sikurezza tal-ikel. Dan il-rapport huwa dwar sigurta tal-ikel. Jek għanna Mħazbin dwar il-dannu ambientali, t-telf tal-biodiversità, rridu niproteġu dawk l-osma li baqaw u kif għallu ċertu kollegi rridu nevitaw riski li nkomplu namlu dannu l-ambjent. Dan kollu jrid ikun fil-qalba tal-rapport tagħna, grazzi Signora President. Sur rapporter. Fil-qosor. Iva, xtaqt najt l-kollegi li jena stess inkom tatu l kontributakom biex naħmu dan l-abbozz ta' opinjoni tiegħi. Xtaqt ninformom li jien stess kelli tentazzjoni li nikteb aktar mill-li ktibt. Iżda rrit nħabat wiċċi ma' żewġ kriteri. L-ewwel li nżomm l-abbozz ta' opinjoni fil-kompetenzi tal-Kumitat MV għaliex hemm ukoll kompetenzi tal-Agri. L-ewwel punt u t-tieni punt huwa li hemm meħtieġa li nżommu kontenut limitat ta' dan l-abbozz u din kienet rakkomandazzjoni tal-uffiċċji. Iżda jekk ikun hemm proposti ta' emendi ta' titib diġa għamilta bħala premessa li Iva nilqaħħom u nirringrazzja lil dawk kollha li raw il-propost l laboz b'attenzjoni u ma eh, għal u rridu ngħidu li nitkellmu fuq dak li hemm u mhux dak li m'hemmx xum minħabba naqas spazju ma stajniex indaħlu. Grazzi, Sur Rapporteur. Skadenza għall-emendi 8 ta' novembru, l-votazzjoni 23 ta' novembru l-ewel. Unbad l-plenarja ehm, f'jannar. L-aħħar punt fuq l-agenda, kun ma baqanna ftit minuti. U issa ħatkun is-sinjura l-ekranjer li ħadd rapporta. Forsi tiftakru li fl-2007 l-aħħar darba li diskutejna il-revizjoni ta' direttiva tal tamir mediku. Konna għimna din il-kwistjoni wara diskussjoni f'dan il-komitatu, mbagħad kien diffiċli ħafna biex insibu soluzzjoni rapida għal dan il-punt daqshekk diffiċli għalhekk issa fit-test ta' dan ir-riproċessar ta' direttiva tal-apparat mediku, il-Kommissjoni talbet biex toħroġ rapport sa' 5 ta' jannar 2006 mbagħad kanna noħorġu proposti mill-Kunsillu mill-Parlament. Ir-rapport għadda minn numru ta' fażijiet l għarnet aħna konsultajna l-esperti fuq l-apparat mediku f'Mejju sal-Ulju 2007 dana tagħna idea ġenerali ta' situazzjoni legali fl-Istati membri. Mbagħad danna zidna miegħu. F'termini ġenerali kien hemm numru ta' stati membri, minorità ta' stati membri illi jipprojbixxu li daw l-apparati mediċin tużaw darbtejn ħafna oħrajn hemm referenza li permettu li din ħaġa ssir fl-istati membri hemm minorità li aċċettawha fil-leġiżlazzjoni però l-maġġoranza m'għandhomx leġiżlazzjoni speċifika. Ħafna pajjiżi jaraw li din in-nuqqas ta' leġiżlazzjoni hija fil-fatt proibizzjoni de facto tal-użu mill-ġdid ta' dawn l-apparat mediku mbagħad fil-fawt tal-2008 ħadna konsultana ehm, kampju mill-partijiet interessati bas f 2008 f'Settembru kellna workshop biex nifmu aħjar l-implikazzjonijiet fuq is-saħħa pubblika, l-ambjent u l-ekonomija u r-riżultati ġew pubblikati f'Mejju 2009. Fl-aħħar tlabna l-opinjoni ta' komunità xjentifika fuq il-periklu fuq is-saħħa pubblika u perikli emerġenti. Nikonsultajna l dan il-Kumitat sabiex naċċertaw li rapportana jkun ibni fuq bażi xjentifika soda. Il-Kumitat għadda l-opinjoni tiegħu f'April tas-sena li għaddiet il-Kumitat imbagħad intallab jgħid jekk l-użu ta' l-użu mill-ġdid ta' dal-apparat mediku jippreżentax riskju għas-saħħa tal-bniedem jekk jista' jgħidilna x'tib ta' periklu u jgħidilna wkoll taħt liema ehm, ċirkustanzi jista' iwassal għal dan ir-riskju. Dan ir-rapport un ġie adattat mill-Kummissjoni fis-27 ta' Wissu. Ħarset lejn il-kwestjoni tal-saħħa pubblika mill-lat ambjentali kif ukoll ħarset lejn ramifikazzjonijiet ekonomiċi ħarisna wkoll lejn situazzjoni internazzjonali. Ir-rapport ta' Kummissjoni jirreferi għal tliet perikli ewlenin marbuta mal li riproċessar tal-apparat mediku. L-ewwel problema hija li wara li kuntattjajna wara li, li jkunu f'kuntatt mal-pazjenti daw l-apparati mediċi jistgħu jiġu kontaminati inkluż mikroorganizmi perikolużi li diffiċli li wieħed jela minnhom jeli minnhom, jiġifieri jista' jkun hemm riskju għal pazjent li jużom wara tieni riskju. Huwa residwi kemiċi mit-trattat, trattament illi jista' jkunu tossiċi. Umbagħad hemm ukoll il-karatteristiċi kemiċi tal- fil-riproċessar tal-apparat mediku għaliex il-karatteristiċi kemiċi jistgħu jinbidlu. Ir-rapport tal Kumitat ċentifiku identifika problema speċifika illi um, ja, torbot mal mal-metodi tal tal dat tindif ġifiri minn qabel ikunu kontaminati minħabba l-isterilizzazzjoni u t-tindif tal-apparat u jużaw metodi aggressivi ħafna imbagħad għandna wkoll kwistjoni li għandhom x'jaqsmu mal-etika u responsabilità id-dimensjoni ekonomika u l-ambjent. Biex u huwa impossibbli li nikkwantifikaw ir-riski involuti fil-riproċessar ta' apparati mediċi li suppost jintużaw dajba darba il-numru ta' accidenti li ġew identifikati ehm, huma ma baxxi ħafna ma probabbli ma jkunx hemm rapportar biżejjed. Huwa diffiċli ħafna biex nidentifikaw ukoll il-parik li fuq tul ta' żmien kien hemm tliet oqsma illi ta' periklu li ġew identifikati u hemm riskju wkoll ta' dannu potenzjali li riproċessar irrid jiġi evalwat mill-ġabra tal-apparat sal-proċess tal sterilizzazzjoni Il-passi li jmiss wara dan ir-rapport rridu naraw eżattament x'inhu ma dawk il-miżuri adattati fil- riproċessaj tal-apparati mediċi hemm ħafna alternattivi possibbli, President interrompi. Skużani, Sinjura Kommissarju, ma l-interpreti tagħna fis-sitta nofsi tilqu ġifieri dispjaċini kelli naqsalek hekk imma m'għandix għażla oħra. Fil-qosor ħanaddi sa rapporter. Grazzi. Il-biżat tiegħi saru realtà. Jeżisti problema ċaja? B'dawn ir-regoli mi 1500 ruħ kull sena jmutu bl-epatite B u ċef l-Ewropa ma nafux kemm minnhom ġew infettati permezz ta' apparat mediku manki jekk huwa biss ammont żgħir xorta għandna nippruvaw innaqsu dal-ammont. Għandna bżonn ukoll ikollna rekwiżiti ta' rapportar armonizzati ma jistax ikollok apparati li jistaw jintużaw darba biss f'pajjiż u ħafna drabi f'pajjiż ieħor din jrid ikollok regoli eh, li applikaw għal komunità kollha fuq din il-ħaġa grazzi ħafna tajt il- President, sanaddu għas-Sinjura. Iva, naqbel ma' rapporter il-regoli li għanna fuq l-apparat mediċi u għaskaduta għanna bżon ta' regoli ġodda, Sinjura Majori provat mela din il-ħagġa ma' għanxejn għanna bżon ta' regoli dwar l-użu uniku u użu regolari jew iktar minn darba. Użu ta' darba tfisser darba biss u ma tfissirx li tintuża għall-istess pazjent għatla ġemat sħaħ jekk irridu illi konna apparati ta' użu wieħed illi jerġgħu li ma jirġawx jintużaw, allura jew trid ikollok regoli ċari tal-isterilizzazzjoni jew inkella tagħmilha reat kriminali u din hija ħaġa li għandna bżonn li ssir malar kemm jista' jkun tal-2012 l-iktar tard. Grazzi ħafna eżis kollegi, grazzi u koll rappresentanti tal-Kommissjoni, skużana li kellna naqtalkom daqshekk fil-qosor f'daqqa. Imma jidher li saru punti importanti sensibbli sensibli ħafna, għana rakomada fl